Okay. Um, can we adopt the draft agenda? Good. Signori, nadottaw l-agenda mela xi palma tafu din l laqa hija web streamed il dokument jissibu għom fuq l-app e-meeting għem għemxie emm newsletter u koll u fil-newsletter emm miktub Eh, hemm xi ħaġa mittuba dwar id-delegazzjoni tal-imka għal Latvja naf li wieħed mill-membri ta' din id-delegazzjoni qiegħed hawnhekk forsi qed tista' tgħidilna kemmtejn dwar dan wara li nispiċċa nagħmel l-avviżi. Tgħidilna ftit dwar dak li għamiltu l-ġimgħa li għaddiet. xi ħaġa li se tiġri l-ġimgħa d-dieħla. Rapporteur for Online Dispute Resolution talab lil eh, Kummissjoni biex tagħmel prezentazzjoni lill MEPs dwar kif il-pjattaforma ta' l-ODIA taħdem u jaġġornawna fuq il-progress li sar f'din il-pjattaforma u eh, din il-prezentazzjoni se ssir fit-3 ta' Marzu, ġifiri il-ġimgħa d-dieħla mill-satejn sa' l-erba ta' wara nofsinhar fil-sala 5 ġe 2. Grazzi ħafna li segretarjat tal-li organizzaw din il-prezentazzjoni u anki l-Kommissjoni. Din hija prezentazzjoni għal deputati Ewropej u l-assistenti tagħhom fuq il-pjattaforma ODR Naħseb din hija xi ħaġa li se tkun utli ferm għad-deputati tagħna li xkemm il-darba nsibu każijiet fil-mailboxes tagħna dwar mingħand persuni illi għandhom tilwim ta' dan it-tip aħna nixtieq nkunu nafu kif naġevolawhom u ngħinuhom. Issa mela nistgħu napprovaw il-minuti jew inkella naqblu illi dawn il-minuti jiġu adottati jekk ma jkunx hemm emendi illi jintbatu l segretarjat sakemm tintemm il laqgħa tal-kumitat tagħna illum. Issa aġġornamenti dejjem hemm punt fuq il-dajri tagħna fuq eh, aġġornament fuq it-triologi u nissuġġerilkom li dan nużaw mhux biss għat-triologi imma għal drabi oħrajn meta membri tal-kumitat tagħna jkunu rappreżentawna eh, barra mill-laqat tagħna. Niddiskutu dan fil-laqa tal-koordinaturi għada, imma forsi tistaw tajdunna kemtejn dwar il vjaċi li għamiltu l-ġimgħa li għaddiet fil-Latvja. Iva, aħna għattajna jumejn fil-Latvja, Friga, il-presidenta ta' delegazzjoni kienet Anna Maria Corazza Bilt, kienem jien u kol u signora Gabe Hart. U kienem mara oħra, uh, ma niftakarx jisima palissa, imma kienet franċiza mill-grupp uh, eh, S&D, Iva, Regine. Kenna ħafna laqat pozittivi ħafna mal-membri tal-gvern, tal-Latvja, mal-parlament u eh, mal-rappresentanti tal-organizzazzjoni għal protezzjoni tal-konsumaturi. Eh, konċentrajna fuq l-anijiet tal presidenza tal-Latvja li tfittex li twassal aktar tkabbir, aktar impiegi, naf li dawn huma suġġetti jaħarqu u eh, l-agenda illi qed taħdem fuq il-presidenza kien hemm u tkellimna wkoll dwar is-suq digitali uniku l-Latvja hija waħda mill-aqwa eżempji fl-Unjoni Ewropea. Bħalissa qiegħda taqbel saħan anki lill-Estonja. Tkellimna dwar kopertura, dwar identifikazzjoni elettronika u uh, rajna l-agenda tagħna fl-imko mal-anijiet tagħhom bħala presidenza b'mod partikolari fokajna fuq ċerti dossiers bħal eh, l-SUP li huwa punt li se niddiskutu ħada f'dan il-kumitat biex nissemplifikaw il-proċedura u nużaw l-ikbar vantaċ li għandna ġifieri issu intern waħdieni fokajna fuq l-użu ta' suq waħdini biex ma jkonniex 28 suq eh, frammentat imma biex nużaw il-potenzjal sħiħ ta' suq waħdini. Il-Kumitat tagħna kif ukoll mal-Presidenza Latvjana bilna fuq dawn l-anijiet li se naħdmu fuqhom fix-xhur li ġejjin sabiex kemm jista' jkun in inxolju kull ostakolu li hemm qudiemna biex nimxu il-qudiem. Grazzi, grazzi ħafna għal dak l-aġġornament Grazzi li l u tlet membri oħrajn ta' dan il-komitat illi attendew. Eh, Dejjem ikunu laqatut li ferm meta namlu dawn iż-żjarat veru illi jieħdu l-ħin imma hija ħaġa tajba li tmorru tirrappreżentawna u ġibu il-feedback. Il-laqa li mess u żjara li mess se ssir fil-Lussemburgu fl-aħħar ta' Mejju jew Ġunju. Il-punt illi imess issa il-konsiderazzjoni ta' l-emendi għal rapport ta' Lara Komi dwar il-protezzjoni tal-informazzjoni ta' kompetenza u ta' negozju sigriti kummerċjali, il-ksib l-użu u zvelar illegali tagħhom. Nati mill-ewwel il-mikrofonu lil Lara Komi rapporte. Grazzi ħafna, Sinjura President, l-odwa tajba lil kulħadd. Illum aħna se neżaminaw l-emendi fuq il-dossier ta' Trade Secret irċevejna 227 u irċevejna kien hemm oħrajn ukoll irċevejna jiġifieri dana juri il dossier għal interess kbira għalhekk aħna rridu insibu pożizzjoni komuni sabiex inkunu nistaw Eh, nsibu soluzzjoni li tkun aċċettabbli għal kulħadd qabel ma ngħaddi għall-emendi li proponejtu intom irrid infakkarkom x'inhu il-għan illi qed niproponu aħna jiġifieri li nsaħħu l-kompetittività tal-kumpaniji Ewropej permezz tal-innovazzjoni u nifokaw liktar fuq il-kumpaniji żgħar u medji imma jidher ċar illi hemm ħafna interessi u hemm opinjonijiet differenti anki dwar l-interessi illi rridu nħarsu hemm bżonn li nsibu il-bilanċ ġust. Pero jiena rrid inkun ċara dak li rrid issir u irrit jissir mingħajr ma nemendaw jew inbidlu l-interessi prinċipali ġifir l-emendi li nagħmlu jridu jsaħħu l kompetitività tal-kumpaniji tagħna fuq livell Ewropew mod partikolari fis-suq waħdini. Issa, wara dik il-premessa rrid ngħidilkom illi t-test tal-abbozz tal-opinjoni li preżentajt jiena ma kif kontat l-aħħar darba hija bażi biss li nistgħu naħdmu fuqha u kif kontattilkom u kol eh, ġew prezentati emendi biex ikunem bazi tajba biex jintlaħ u kompromessi. Ħanajdilkom ftit l-aspetti liktar importanti illi emżon illi nsibu soluzzjoni ta' kompromess. Mbatt nħallu spazju kol biex il-kollegi ikunu jistaw jitlu aktar fil-dettal ta' dawn is-suġġetti u forsi jagħmlu suġġerimenti oħrajn. Għan nidħol mill-ewwel fil offer tas-suġġett. L-ewwel il-kamp ta' applikazzjoni hawnhekk ġew ippreżentati ħafna emendi u eh, per eżempju il-natura il illeċita tal-ksib, tal-użu l-izvelar, tal-segriet kommerċali, min jisemmi l-interessi pubbliku ġenerali, klawzola tal-armonizzazzjoni minima li jina u kol kont inkludejta minar uh, eh, referen referenza esplicita regoli individuali batem u kol xie emendi li huma problematiċi niprofaw nsibu soluzzjoni fuq dawk u kol għalija naħseb li huwa importanti fermi li nispeċifikaw li din hija armonizzazzjoni minima għaliex nemmen li regoli nazzjonali iktar restrittivi jistgħu jkunu leva biex aħna intejbu regolamentazzjoni għal ġejjieni għalhekk il-lan tagħna huwa li narmonizzaw imma fejn kienem eh, kunem stati membri li għandhom leġislazzjoni aħjar jew iktar f'saħħitha jistgħu iva eh, japplikaw dik. Aspetti ħor importanti però rridu nagħmlu ċara eh, f'din id-direttiva li din id-direttiva ma tipplikax biss għal prodotti manki għas servizzi. Dan l-aspett jiena ma naħsibx li huwa problematiku anke fid-dawl tal-emendi illi ġew ippreżentati irridu mbagħad niddiskutu l-użu ta' segreti kummerċjali min-naħa ta' awtoritajiet pubbliċi dan huwa aspett illi ma tqies mill-Kummissjoni Ewropea imma li l-Kunsill fil fatt qiegħed jipprova jagħmel hekk. Aħna għamnek u koll għanna natu eh, l-opinjoni tagħna, hemm bżonn ukoll li niċċaraw dan l-aspett, mod partikolari għal dawk li huma l-offerti u s-sejħiet għall offerti pubbliċi mill-amministrazzjonijiet pubbliċi kif nu wkoll bżonn illi naraw kif l-aħjar nistaw nissiguraw li jkun hemm il-ħarsin tal-partijiet soċjali kif iddiskutejna l-aħħar darba wkoll mal-Viċi President kofferati dwar il-ħarsin tal-ħaddiema u l-mobilità tagħhom. Dan huma elementi importanti se neżaminawhom Jiena mas sur kofferati naqbel illi ħaddim għandu jitħarreċ u għandu jkollu patrimonju professjonali tijaw anki jekk jaħdem fuq il-sigreti kummerċali u li da, din mandiġ bebda mod twaqqaf jew ix-xekkel mobilità ta' dan il-ħaddim. Dan huwa eh, wirt tiegħu stess li jkun miegħu l-emendi proposti mumiex problematiċi għansi f'ċerti kazijiet e, it-tejbu il test tal-Kommissjoni. Issa fu eh, suġġetti illi għalina huma partikolarment sensittivi, per eżempju responsabilità għal komportament illeċitu, żewġ possibilitajiet huma responsabilità oġġettiva minnaħa u minnaħa l-oħra l-intenzjonalità. Il-Kummissjoni Ewropea għażlet illi segwi l-attribuzzjoni tal-responsabilità skont il-prinċipju ta' ħtija. Għamnek hemm referenza wkoll għal xaħġa li saret apposta jew inkella bitraskuraġni. Jien tilkom li nipreferu responsabilta oġġettiva milli responsabilta li tkun iktar riġida pero li toffri iktar eh, ħarsiena uh, sigrit kummerċjali issa dwar interessi involuti f'dan id-dossier. Nitkellmu dwar il-ħarsien ta' drittijiet fondamentali u per eżempju drittijiet tal-individwu tal-konsumatur ħaddim professjonist u anki persuni ġuridiċi. Dawn huma indikati fil-premessa 23 u 24. Kif diġa għad fil-laqat ta' qabel kull leġizlazzjoni ma tistax qatt ma tista' tnaqqas il-livell ta' protezzjoni għal dawn id-drittijiet u r-rispett tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u tal-Konvenzjoni tal eh, konvenzjoni anke skont dak li jgħidu l-rati tal-Lussemburgu eh, ma jistawx jiġu mit-tifsa. Umbat dwar l-izbertà tal-informazzjoni u tal-espressjoni dana maħniċ għedin nisqu fuq dan id-dossier iktar minn drittijiet toħrajn għaliex għalla volja eh, dan huwa rilevanti, pero xorta waħda ma jisħoqlux iktar importanza minn oħrajn punt ieħor li jena nixtieq nisħoq fuq u li nixtieq li niddiskutu hawnhekk flimkien u dak li ma nħallux bib miftuħ jekk m'hemmx bżonn li mbagħad tista' tintuża forsi biex iddajja fil-protezzjoni ta' sigriti kummerċjali u anke tista' servi ta' xkil l kompetittività. Biex nikkonkludi Le, skużawni nsejt xi ħaġa, ġifieri naħseb illi jkun iktar bilanċjat jekk aħna nħallu referenza ġenerali l-istrumenti ta' protezzjoni ta' drittijiet fondamentali, imma anki fuq dan kif kont qed ngħid qabel jiena lesta li niddiskuti magħkom. Issa termini ta' preskrizzjoni hemm ħafna proposti nisab ċerta li rnexxinna nilħu kompromess bilanċjat u jiena naqbel ma' dak illi għallu xuħut mill-kollegi li forsi jkun aħjar illi insibu skadenza komuni waħda illi naqblu fuq alkoll unbat proċeduri u rikors u sanzjonijiet. Jiena ma sibx problemi partikolari hawnhekk il-proposta tal-Kommissjoni hija bilanċjata u korretta kienu diġà saru xi emendi ma issa rridu nivvalutaw ukoll il-possibilità illi ndaħlu s seta eh, li kollu imħallef propju biex ikollu nistgħu nieħdu pożizzjonijiet iktar adegwati jiena mandiġ eh, problema eh, b'din dan il-suġġeriment jekk għal minn minnkom huwa daqshekk importanti l-esta illi naċċetta ħaġa oħra importanti ferm irridu naraw jekk hux aħjar li speċifikaw l-interessi pubbliċi ikkonċernati minn flok il-referenza ġenerali għal pubbliku b'mod partikolari. Jiena naħseb li din il-leġislazzjoni m'għandix tikkomprometti l-interessi pubbliċi imma laqqas manna indajfu l-interessi privati ġifiri dak tal-kumpaniji edin l-linja gwida illi inatat mill-Kommissjoni u mill-Parlament hija dik illi aħna niżviluppaw l-SMEs u nsaħħa l-kompetittività tagħhom. Għalhekk dan id-dossier aħna rridu nkomplu nsegwu din il-linja għaliex inħossu illi hija waħda valida. Jiena bekk ippreżentajtilkom l-emendi li saru ċerti kompromessi qed jitfasslu diġà biex imbagħad nippreżentawhom lil gruppi bħala soluzzjoni imma naħseb illi l-laqgħa tal-lum se tkun utli u meħtieġa biex inkunu nistgħu nsibu soluzzjoni komuni fuq dan id-dossier daqshekk sensittiv u delikat imma fl-istess ħin fondamentali għas-suq waħdini. Grazzi ħafna Lara. tal-li ċegajtilna fiex ti konsisti din il-proposta, qed nara illi shadow rapport muxaw, ma nafx għaw xaħat xi ħadd li se jitkellem għan-nom tal-SND. il-Signora McLaughlin mill-li sija u jekk għaw xi ħadd ieħor li jixtieq jintervjeni jista' jolli idejh. Want to indicate I'll put you on a list, but please do indicate. Emma McLaughlin. Mela nagħti l-kelma lil Emma McLaughlin. Grazzi, President, nirringrazzja rapporter għax-xogħol illi għamlet fuq dan id-dossier il-bidliet li għamilna aħna mill-li sijar għamilnijom propju biex nizguraw illi s-segreti kummerċali jibqaw għodda utli u pratika negozji meta jkunu għedin il-fastu prodotti u servizzi tagħhom sabiex iżommu l-valur tal-investimenti li għamlu fil-riċerka l-innovazzjoni u fil-ħsib kreattiv Mod partikolari però l-emendi tagħna per eżempju 89 u wieħed huwa li niżguraw il definizzjoni ta' kondotta eh, mhux eh, legali eh, ma tkunx restrittiva wis u tirrifletti realtajiet fl-istati membri. U dak li ġi eh, adotta dan l-aħħar mill-Konsil hemm salvagwaġġi wkoll f'artikli 4 u 6 wkoll għalhekk naħsbu li dinja definizzjoni xirqa għaliex inkella ma kienx ikun Eh, possibbli illi wieħed eh, jagħti prova li affarijiet ikunu saru apposta fil-prattika jekk il-liġi tkun limitativa żejjed se jkun impossibbli li il- negozji jużaw il-liġijiet li iħarsu l-informazzjoni u il-know-how. Għalhekk aħna rridu li din id-definizzjoni ta' uh, unlawful content tibqa emmek anki il-periodu itwal ta' limitazzjoni kif hemm eh, fl-emenda li proponejt jiena 161 aħna nismu illi mhux eh, hemm bżonn ta' ħafna ħin li wieħed eh, joħloq każ u għallek aħna deġe għanna direttiva fuq artikli Eh, abbużivi f'termini ta' litigazzjoni u naqblu ma' rapporteur li hemm bżonn ta' iktar jiena ta' iktar ħin lill applikanti sabiex ikun jistgħu iħejju l-każ tagħhom u jresquh. Fu l-emendi 167 u 181 aħna ma narawx għalfejn irridu nħarsu s-segreti kummerċjali jekk imbagħad meta jkun hemm il-litigazzjoni dan is-segret kummerċjali għandu jitħares ukoll sabiex ma jkunx hemm abbuż tal-litigazzjoni ma naħsbu li danna sejjejna illi niżguraw li meta jkun hemm il-litigazzjoni dak li għandhom bżonn isir jafu s-segret kummerċjali eh, jistgħu jitħarsu ukoll sabiex inkunu nistgħu nigarantulhom smieħ ġost dwar il-bqija tal-emendi mill-kollegi l-oħrajn, ħafna minnhom saħqu fuq il-ħtieġa li nħarsu l-ħaddiema u nizguraw li dawn ma jibqgħux marbutin minn minn ħaddimhom qabel u niżguraw li l-mobilità tagħhom ma tkunx eh, limitata minħabba każijiet li jitres u kontra tagħhom. Imma dan mhuwiex il-lan ta' din id-direttiva il-komponent tal-propieta tal-segret kommerċali mux indirizzata unnek ta' kelli qed namlu huwa li din id-direttiva maħsuba biex tindirizza situazzjonijiet fejn ikun hemm segret kommerċali li jkun żvelat. Mbagħad dwar il-libertà tal-informazzjoni aħna naħsbu li dawn mhumiex utli għall aħħar peress li hemm diġà dispożizzjonijiet li jeżistu fil-proposta mingħajr ma noqogħdu nżidu emendi addizzjonali dwar dan Mod ġenerali naħseb illi rridu niżguraw illi aħna nimmiraw lejn il-lan ta' din id-direttiva li nagħtiw l-negozji u l-persuni li ma proprietari ta' segreti kommerċali bizzejiet protezzjoni u għodot biex jiproteġu ruħom, mod partikolari l-kumpaniji zaru medji, eh, bżon li fid definizzjonijiet u l-periodu ta' delimitazzjoni natwan bizzejiet ħin sabiex u ma jkunu jistaw eh, jipreparaw il-kas u jresquh. Grazzi ħafna, dak u sibiet minna ħatana tal-ICA. Signor Kai Kallas, Iva, grazie, u ħafna emendi ma nittama li nxinna insibu kompromess li jibat messaċ tajjeb minn nimko l-Kumitat Juri għalek imżon li nkunu kostruttivi. Mela, xinizja ħagġa importanti għal grupp tiegħi huwa li din il-liġi it-tajjeb il-mod kif jaħdem issu waħdini u li tixpruna l-innovazzjoni. Għaliex għadu diffiċ ħafna l wieħed juri li sigrit kummerċali ġi misru, għalek huwa importanti li il-liġi taġixxi bħala deterrent kontra is-ser ta' sigriti kummerċali. Iġviri, kazijiet il-qorti li dumu għasnin ħajimminaw l-innovazzjoni u mux ħajwaslu għal riżultat tajjeb. għal-konvenut. U dan jispiega u kol ħafna mill-emendi tagħna li nassiguraw li il-kas ma jitwassalx dim qorti sempliċement biex id-dewem li il-prodott jiġi prezentat fis-suq. Iġviri dan jendu xaqsam mal-periodu ta' vantaċ kummerċali, iġviri irridu għoddu attenti li ma ux xkiel għal-kompetizjoni. Jena neħejt kriteri li kienu vagi iżejjet u li għatu wis lokal abbus. Jekk hemm interess leġittimu li wieħed iħares din hija xi ħaġa li għandha tkun iċċarata rridu ngħidu mod ċar x'inhi bħal ma jiġri fil-libertà tal-espressjoni. Issa fuq il-preġudizzju morali hemm bżonn li nikkunsidraw li fil-kalkolazzjonijiet tal-ħsara eh, ta' persuni lejn persuni naturali biss għaliex m'hemmx ħafna stati membri fejn hemm il-possibilità li wieħed japplika għal danni morali l-ħsara eh, għal persuna in hija ċara imma għal negozju jiex ħaġa naqra impossibbli. Għalhekk jekk il-ħsara imma b'mod ġenerali huwa eh, possibbli li dan jiġi ikkalkulat b'xi mod jew ieħor. Issa fuq is-servizzi jiena kelli ħafna diskussjonijiet mal-Kummissjoni li qalu li jekk inti twaqqaf l-użu ta' siguriti tal-kummerċali fisser li ma tibqax tuża s nifsu. Għalek Għalhekk m'għandniex għalfej inżidwa ma' definizzjoni tal-prodott li qegħdin jiksru liġi. Iżda ovvjament jiena naċċetta l-kjarifika li s-servizzi wkoll iridu jkunu eh, imħarsa kontra l-miżappropriazzjoni. Jiena mistax nappoġġa emendi li jidaħlu possibiltajiet tal-istati membri li introduċu restrizzjonijiet addizzjonali. Jekk aħna ma jkunniex definizzjoni armonizzata ta' sigrit kummerċali dak li huwa legali jew ġviri xiri legali jew mhux legali u il-żvelar, f'dak il-każ m'għandniex regolamenti eh, armonizzati għalhekk ikun qegħdin nitilfu nitil l-valur miżjud fuq livell Ewropew. U għalek b'dan il-mod nistaw intejbu l-innovazzjoni transkonfinali. Għandi komment fuq il-pis amministrativ, nishtin kun naf xinu l-valur mizjud li inżidu um, network ta' kooperazzjoni u skambju ta' informazzjoni forsi għalli xina minn pajis zaħir u forsi fl-Italja jew fi Franza Eh, ikunem biss persuna waħda inizjali li tagħmel l-iskambju ta' informazzjoni. u da ma jifetwax ħafna il-budget. Imma jekk il-budget ikun zaħir, inti jemmek ċertament ħoss meta ikunem ċertu burokrazija. Għalek, Aħna verament edin noħol u networks għal kull leġislazzjoni tiġi adottata fuq livell Ewropew. Ma naħsbux li forsi li hemm networks eżistenti nistgħu nużaw lilhom. L-aħħar ma mhux l-inqas il-perjodu tal-limitazzjoni jiena nappoġġa l-proposta tal-Kummissjoni ta' sentej bħala il-perjodu massimu. Fil-pratika xiġri? jiġri li il-kumpanija tressa kas u dim il-qorti kemm jista' jkun malajr sabiex ikun tista' jkollha ċertu miżuri eh, temporani bħal riżoluzzjoni il-mandat ta' proibizzjoni imma jekk jiġi xi ħaġa mhux ħolqod jistennew sitt snin biex iresqu il-każ qudiem il-qorti għalhekk periodu massimu ta' sentejn mhux ħajaffettwa l-mod kif jaħdmu bħalissa b'mod negattiv. Jienet nistenna bil-ħerqa li naħdem flimkien ma'kom u mal-kollegi fuq dan il-fajl, kif ukoll nistenna bil-ħerqa li nirċivu l-emendi ta' kompromess. Grazzi. Thank you. And the next speaker is Pascal Doha. Grazie ħafna issa fisem il-partita ħodor Pascal Durhan. Euh, Jena ma rridx li nitkellem qabel il-rappreżentanti tal-ġewi għaliex ma rridx noħloq xi inċident diplomatiku għal kif ġara l-aħħar darba. Jiena diġà għat l-aħħar darba. Mhux se noqgħod naħlilkom ħafna ħin u nfakkarkom prinċipji, però naħseb illi aħna essenzjalment ma naqblux fuq il-filosofija u l-ħtieġa ta' dan it-test Għalija dan it-test minn dak li nafimt mill-Kommissjoni kienet edha tfittex il-bilanċ il-Kommissjoni għalet fil-fat li sabitu dan il-bilanċ fi direttiva billi tħares il- kumpaniji zar, mux il-gruppi zar waqqas il-gruppi farmaceutiċi li sen se nitkellmu fuqhom iktar qudiem ridna nħarsu il-kumpaniji zar u medji li ma fl-Unjoni Ewropea ma kienx hemm leġislazzjoni speċifika li tħarrishom li ma kienx tħares is-sigriti kummerċjali, eċetera. Ngħidu iva fi Franza, fl-Ingilterra, fl-Italja, eċetera, dawn huma mħarsa ma f'ċerti pajjiż m'hemmx. Tajp wis, iva smajtu dal-argument. Imma minn dak illi jiena qed nara il-loġika li qiegħda titħaddem f'din l-opinjoni u l-mod kif aħna qegħdin nindirizzaw da' suġġett tas sigreti kummerċjali għamel ħsara kbira lil dak li aħna irridu nħarsu fl-Ewropa. Il-fatt li aħna najdu irridu ikonna eh, kumpaniji kompetittivi hija ovvjament ħaġa tajba ħafna. Il-kumpaniji għandhom ikollhom il-possibilità jaħdmu imma li tiġu tajdu li li regoli soċjali, li regoli ambientali li huma regoli u standards Ewropej u li huma eżattament dawk li il-kumpaniji Amerikani jixtiequ jillimitaw fil-kuntest ta' TTIP. Mhumiex eh, m'għandhomx jitħarsu għannom tal-kompetittività tal-kumpaniji żgħar hija hija propju pass fals u nerġa' ngħidilkom Jiena nqis il f'dan it-test aħna għandna nillimitaw l-ambitu għal dak li hu fil-fatt illi inħarsu l-arfin espert il-proċessi industrijali, proċessi kummerċali, produzzjoni u anki il kummerċalizzazzjoni daka ebda problema għal servizzi u anki għal prodotti ma li nimitaw il-għan għal dak biss u dan it-test ma mhux suppost li jolqot jew inaqar mid-dritt tal-informazzjoni fis-semi tal-lerta li fuq il-ħaddiema tal-ġurnalisti fuq il-konsumaturi u li li aħna nqisu dawn id-drittijiet differenti bħala affarijiet li xeklu l-produttività huwa zbal fil-ferma tiegħi, żbal kbir, mhux essenzjalment da, u anzi da mhux tal-li mhumiex xaħġa ħaġa li xeklu imma jħarsu l-industrija Ewropea mill-attakki mill attakki tal taċ-Ċina, bnadi oħrajn. Kull darba li aħna innaqru minn dawn regoli ta' trasparenza, l-protezzjoni tal-konsumaturi u l-protezzjoni tal-ħaddiema aħna niftħu s-suq tagħna u s-swieq Ewropej għal pajjiżi li la jirrespettaw eh, standard soċjali waqqas ambjentali u nkunu qegħdin nagħmlu żball kbir għall-industrija tagħna għaliex fl-aħħar mill-aħħar mhux se nkunu nistgħu impoġġu li nafusna fuq l-istess livell soċjali u ambientali li għandhom fil-Brazil u fil-ċina, għax dawn m'għandhom xejn minn dawn l-affarijiet m'għandhomx standards. Aħna irrid ikollna regoli illi jippermettunna niproduċu, nkunu kompetittivi u nħarsu l-kumpaniji żaru medji u mhux l-oppost. U għalek, dina, għamlek għet li loġika propju u filosofija kompletament opposta Jena ottimist u nara il-xol illi għamlet il-rapporter ġifir mandiġ dubju illi aħna se niprofaw inqarbu l-pozizjonijiet tagħna. Imma jiena rrid propju nisħaq fuq dan il-punt għaliex dawn huma punti illi huma essenzjali, importanti ferm jekk aħna ma nħolqux definizzjoni ċara ta' x'inhuma ma' segreti kummerċjali ma nkunux qegħdin nħarsuhom dawn il-kumpaniji. Pereżempju, il-laboratorji farmaceutiċi fejn għandhom interess importanti ħafna li jinħoloq dan it-test għaliex imbagħad ma jkollhomx għalfejn joqogħdu jippreżentaw il-privattivi tagħhom u li jumbatu waslu għal jekk il-sigreti taħħom juħorġu jippermettu li jinħol u dawn il-medicini ġeneriċi meta ngħidu meta jena ngħid hawnhekk aħna qed nirreferi għal aħna fl-Ewropa. Jiġifieri dawn huma il-perikli illi huma perikli kbar. Aħna saqdin f'loġika demokratika bżonn li konna iktar trasparenza u nuqqas ta' trasparenza il-protezzjoni għandha tkun biss biex titħares interessi leġittimi, strettament leġittimi, u dana mhux il-każ hawnhekk mbagħad tal-bqija fuq il-mobilità tal-ħaddiema fuq il-validità l-fot il-fatt li aħna qegħdin nippruvaw nsibu soluzzjoni fuq dana naħseb illi aħna se naqblu fuq xi ftit minn dawn il-punti l-aħħar darba sur konferati għamel xi kummenti illi jiena bilt magħhom 100%. fil-mija zgur se nexinna naslu biex nħu kompromess. Kużawni li tawqalt ftit imma ejjew nipruvaw li nġfru l-attenzjoni ta' Sinjura Rapporter fuq il-fatt illi jekk aħna naħdmu wis fuq deregolamentazzjoni se nagħmlu ħsara lill-ekonomija, lill-industrija u lill-valuri li fuqhom hija msejsa l-Unjoni Ewropea. Thank you. If I can just explain again. Grazzi, mela, jek ti permettu li nixtieq nerġa' nispjega l-ordni li bija ħaniħu il-kellima. Jina dejjem ħaniħu l-ewwel ir-rapporter u mbagħad il shadows Jekk ikun hemm xadow għal xi grupp politiku li mhuwiex disponibbli jiena dejjem ħanati l-opportunità lil xi membru ieħor li jgħid iva jiena nixtieq nitkellem fisem il-grupp u jiena għamilta din meta ma kienx hemm shadow mbagħad li ħankompli nara l lista ta' shadow rapporteurs li għandi eh, skont id-daqs tal-grupp mbagħad nieħu lista ta' xi membri oħra. Issa, Sir sur Nielsen huwa fil-quċċata tal-lista tiegħi tal-kellima meta nispiċċaw ir-round ta' Rapporteurs u Shadows. Issa kaw xi ieħor li jixtieq inkludi jismu fil-lista għajdu li issa. Grazzi. Ma rridx noħlo inċidenti diplomatiċi, grazzi ħafna. Għadna t-nej, <laughs> l-inċidenti diplomatiċi jistgħu jistennew sada. Mela, naħseb li fil-fatt mawx rappresentant tal-grupp GUE, U xekka, u xaħat mill-gwe? Mela naddi l-kelma l-Sur Nilsson. Tack så mycket. Jag, jag är inte SODs skuggrapportör, utan jag deltar bara i... Grazie ħafna. Jina minni xadu rapporter et nipparteċipa fil-dibattitu eh, ġenerali. U hemm numru ta' punti li nixtieq nifoka fuqhom. Mela l-ewwel net qegħdin nitkellmu fuq leġiżlazzjoni sensittiva ħafna għaw speċi ta' effett li nistaw ninal u minħabba fih fiħdan l-Europa. Forsi hemm xi persuni li jixtiequ jitilqu mill-Ewropa u ma jkunux jistgħu jagħmlu dan. Għalhekk irridu infakru li fin ħatana qegħdin nitkellmu ħafna dwar sport u Ta'mir differenti u ħafna sma innovativi ħafna u ħafna nies li għandhom idejat differenti, idejat kreativi u għandhom ikunu jistaw jitxaqalqu. U dan jgħot ukoll għall-intraprizi għaliex jista' jkun li wieħed ikun qed jaħdem għal kumpanija waħda u mbagħad iħoss li jinsab situazzjoni eh, naqra ristretta. Forsi kun nixtieq immur ximkin ieħor eh, isib ambjent iżjed kreattiv għalhekk jiena ma nixtieqx li nagħlqu is-sitwazzjoni ġol Ewropa stess. Tini punt, li iżvezja hemm sistema li għabbazi tiegħu l-unions għandhom id-dritt li jipproponu anki ċertu proposti fuq livell ta' leġizlazzjoni. u dan għaliex jista' jkun utli għall-iżvilupp stess tal-kumpaniji u b'dan il-mod naslu għal xi forma ta' negozjat għalhekk jiena ma nixtieqx li jkun hemm sistema li għabbażi tagħha ma jibqax ikun possibbli li nibqgħu mixin il-qudiem f'dan il-mod, ġifieri li nkunu verament attivi. Għaliex is-soltu aħna nafu li hemm bżonn ta' sistema li verament irid jaħdem fil-livelli kollha fil-pajjiżi kollha, grazzi. Grazzi ħafna huwa verament utli meta jkonna il-membri li mhumiex biss ix-shadows u rapporteurs ikunu involuti huma wkoll fid-dibattitu. Għaliex dawn iwasslu idejat ġodda u dak li għandna bżonn aħna. Mela, għaw xi kummenti oħra? Le? Lara. Tixtieq tikkonkludi inti l-Kummissjoni l-Kummissjoni jagħmlu li le jitbissmu qed jisimgħu? Tajab ħafna, mela Lara fidejk. Grazie ħafna, Signora President, mela ħan nitkellem fil-qosor għaliex eh, eh, dawn is-suġġerimenti li saru ħadd nota tagħhom, ħan evalwawhom wieħed wieħed, għalhekk jiena nixtieq nirringrazzja lill kollegi kollha. Ma nafx, forsi din ħaġa tiġri f'pajjiżi imma kultant l u huma magħmula anka minn kumpanija ta' persuna waħda bħal l-intraprizi tal-artiġanat għalhekk kemm bżonn inħarsu kemm il-persuna kif ukoll l-intrapriża, kemm l-interess pubbliku kif ukoll l-interess privat. Iżda jiena minn din il-laqa verament soddisfatta minn riżultat ta' din il-laqa. Nixtieq nirringrazzja l żewġ kollegi li kellhom filosofija favur l smis imma nixtieq nirringrazzja wkoll l-Onorevoli Duo li billi eh, appoġġa il-diskors ta' Koferazzi waħna tnej Taljani għalhekk jiena nista' ngħid li l-aħħar darba Koferazzi definixa b'mod tajjeb eh, din id-direzzjoni eh, bil-ħarsin tal smi id-dokument li aħna fassalna li kiena ħad kost li jinti ħad punta tluq il-diskors tiegħu kontra l-filosofija tad dossier li li aħna proponejna imma mbagħad fit-trim tad-diskors tiegħek illum inti kont konformi ma dak li għal kofferati, allura inti taqbel mana u Għalek dana jgħamilni kontenta. U aħna nfavur l-ħarsin tal-SMEs, imma jiena nixtieq li nkun ċara ħafna fl-aħħar leġislatura meta jiena iffaċċajt ir-regolament fuq l-standardizzazzjoni, jiena kont waħda minn tal-ewwel li proponejt li l-SMEs ma nġalhomx iħallsu eh, il-spejjeż biex jinħolqu standards ġodda l-ekri aħna rridu nħarsu il-kumpaniji żgħar li ħafna drabi huma startups jew inkella intrapriżi li huma marbuta anka ma' kumpanija ikbar. Imma lan tiegħi kien dak li l-intrapriża iż-żgħira, skużawni jekk forsi nuża il-fatt li id-definizjoni Ewropea 150 din l-intrapriża żgħira tista' jkollha anke 150 eh, impjegat imma għalina 150 eh, impjegat huma diġà intrapriża kbira għalhekk jiena kuntenta li eh, biltu bil-naf bejnietna fuq id-direzzjoni li semma anke kofferati fid diskorsi jew tagħha darba grazzi. Okay, um, thank you very much. Tajab, wis, skużani, il-riskadenza u l-iskeda u l-iskadenza naqblu magħhom. Mela, grazzi ħafna, grazzi għal din il-ħidma fuq dan il-punt, mitej emenda minn dan il komitatu minn komitati oħra, lek ħajkunum ħafna ħafna xol, sabiex niprofaw naslu għal emendi ta' kompromess. Għalek ħajkunem konsiderazzjoni oħra ta' emendi ta' kompromess fis-16 u 17 ta' marzu qabel ma nifutaw fl-24 ta' Marzu. Għalek se jkun hemm ftit ħin bejn il-konsiderazzjoni li ħajkunu il-kompromessi ta' la bozz ta' kompromessi qabel mbagħad ma nivvutaw fil-24 ta' Marzu. Mbagħad nivvutaw qudiem il-Kumitat Ġuri fis-16 ta' April għaliex huma il-Kumitat Ewlien il-Ġuri. il kumitat ewlien il ġuri il il ġuri nixtieq nilqa l istudenti mill-Università ta' Birmingham li qegħdin isegwuna online qegħdin isegwu il-progress ta' dan ir-rapport bħala parti minn eżerċizzju akademiku ġdid fuq is-suq intern, ġifieri kors ġdid fuq il-politika Ewropea u s-suq interni eh, li indit mill-predeċessur tiegħu is-sur Harvard um, u qed imexxihom li dawn l-istudenti li qegħdin jagħmlu dan l-eżerċizzju jseguna online. U nittama li konna ċari għall-istudenti kollha mill-Ewropa. Grazzi. And we're just going to take a couple of minutes to wait. Mela ħaneħdu pawza qasira, ħanistennew rapporter li miss.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

Um, ladies and gentlemen, if I could just have your... Uh, Signori, naqra attenzjoni kħiġobkom. Et nifem li il-rapport ħajjassal eh, l-erba u kien għal-tinna għansi ġimatejn ilu li ma kienieċ ħatkunaw, iżda sfortunatament i suppost li s-sur Lopez Instores ħajkun jgħatawek minn floka tul dan l-iskambju ta' ponjeniet ma mux jgħataw laqqas. Issa ħna bħalma nafu dawn l-iskadenzi huma indikattivi biss u jiena qed inħossni imbarazzata li hawn daqshekk MPs li għandu ħafna ħafna xjamlu li qed inżommhom jistennew li jiġu membri oħra Għalek, aħna biex nifurmakom, aħna dejjem għan nipruvaw niskedaw ċertu ħin eh, li kun tajjeb sabiex il-rapporters ikunu prezenti. Jekk inti rapporter jew kella xadu fuq dossier u inti ma tistax tkun prezenti t tnej wara nofsinhar, eżempju, ma tista' tkun hemm it-tlieta fil-għodu, aħna dejjem ħan nċaqal um biex tkunu tistaw tkunu għaw. Iżda f'dan il-każ, <laughs> ovvjament mhux possibbli għaliex eh, ħatkun hawn nhar l-erba' Ista, la darba għanna l-koordinatur tal-PPE għawek, aħna nistaw nibdew l-iskambju ta' opinjonijiet u ħaj rappresenta l-rapporter. Fuq dan il-punt. Tajjebek? Tajjeb wisq. Mela, ejja naraw il-shadows għal jiprezentaw rapporti taħħom un-batet nittamaw sa dak il-moment un-bat. l-opis ikunaw u koll. U jena naf li rapporter mbagħad eventwalment tista' tara dan kollu eh, fuq l-internet iżjed tard biex tkun tista' tisma' dak li kellna xi ngħidu Mela, ħanaddi il-kelma lil Nikola Danti mill-SND. Eh, grazie Presidenti. Grazie ħafna Sinjura Presidenti, jina eh, spiċċa ħajkolli nitkellim minn ma smajt il-rapporter, imma id-dibattitu għamilni l ħadar, darba fil rapporter Eh, taqatna eżempju ċar u spiegatilna l-punti kollha fil-rapport li prezentat. Jiena prezentajt numru ta' emendi li kellhom lan u li għandhom lan li jiffukaw din ir-riforma ta' revizjoni tal-gvernanza ekonomika billi tiffinalizza il rapport li hemm mal-ekonomija reali, ġifieri l-iżvilupp tas-suq intern, ta' tkabbir u l-żieda tal-impjigi. U din hija xi ħaġa li aħna eh, provajna ninkludu fl-emendi li ppreżentajna, u naħseb li sibna wkoll emendi oħra, kollegi oħra li ppreżentaw emendi propju fl-istess direzzjoni, għalhekk jiena naħseb rridu nużaw bl-aħjar mod l-opportunitajiet li jaslunna mill-pjan ta' Juncker, partikolarment il-pjan fuq l-investimenti li għandu eh, sinifikat partikolari u li jista' jirrappreżenta element strateġiku għall-iżvilupp tas-suq intern. Minnaħa l-oħra anka l-komunikazzjoni fuq il-flessibilità. U dan jista' jikkomunika wkoll għal dik li hija riforma ta' gvernanza ekonomika u norbtuha aktar ma' din dawn l-opportunitajiet li jagħtu dawn l-istrumenti għalhekk jiena naħseb li rridu niġbru l-opportunitajiet li għandna sabiex norbtu flimkien iż-żewġ aspetti jina rajt li kienem ħafna kollegi li prezentaw l-emendi propju f'din id-direzzjoni, ġifiri eh, dwar il-bżon li nifukaw investimenti favur dawk is-setturi tal-ekonomija reali li jagħtu valur miżjud ċar lill-Ewropa et nirreferi għal Karabel, Prieto, Duran u anka l-emendi tal-rapporteru tal-kollega Schwab ukoll li jippreżentaw huma u dawn jagħtu attenzjoni partikolari għal setturi bħala parti pubbliċi, l-iżvilupp ta' struttur digitali, zvilup aħjar tal-Unjoni Enerġetika, ir-riċerka, l-innovazzjoni, l-konverżjoni tal-ekonomija tagħna lejn mudell li huwa dejjem aktar sostenibbli. U palma jiena apprezzajt uħut mill-emendi li qegħdin isiru biex inkunu nistaw ntejbu tħaddim ta' su intern għal konsumaturi, għal u għal SMEs. Imma jiddispjaċini li rajt li minkejja l-krizi, minkejja dak kollu li aħna għaddejna minnu f'dawn is-snin fl-Ewropa, sfortunatament is-soluzzjoni għadha mhijiex li nsaħħu l-idea tal-Ewropa su intern imma sempliċiment nabu li xuħi u nkella innaqsuħ Għalek jiena fuq dawn l-emendi maħniex ħankunu favur. Jiena ma naħsibx li issa huwa il-moment li noqogħdu kaxkru saqajna, għandna bżonn ta' aktar żvilupp tas-suq intern, għandna bżonn aktar koeżjoni Ewropea li tista' mbagħad tkompli tikber u tkun protagonista fid-dinja. Jiena ovvjament fid disqa dispożizzjon tal-rapporter biex fil-ġimat il-ġranet li ġejjin qabel il-votazzjoni kunu nistaw naslu għal kompromess li jistaw jinkludu b'mod organiku u bil-inċat l-sfumaturi kollha tal-prioritajiet li ħarġu propju minn meta qrajna dawn elementi. Grazzi. Thank you, Antonio. Grazzi ħafna, Antonio. Jina qed nifhem li inti qed tirrappreżenta il rapporter I tagħtek xi ħaġa xi tgħid? Tixtieq titkellem issa? Grazzi San Nikola jista jismaħħom, grazzi ħafna. Tajjeb wis, grazzi ħafna, Signora President. Mela, jienet nitkellem fisem l-Onorevoli Gal Pelċ li palma ta' fuq viċi President tal-Parlament Ewropew edha f'missjoni qed tirrepreżenta l-Parlament u jiena għan nitkellem fisima u ħanaj ċertu dikjarazzjonijiet. Mela, ċertu punti. L-għonet, il-rapporter tilqa il-maġġoranza tal-elementi li ġew prezentati jitemmen bisħieħ li hemm bżonn li l-isforzi jiġu fukati fuq il-pilastri ewlenin fiħdan il-semestru Ewropew. Jitaħseb li l-aġġornamenti fuq il-situazzjoni ta' suq waħdini li ġew ġimitluk mill-membri ta' IMCO jista' tista' tkun kontribuzzjoni utli sabiex nidentifikaw l-ostakli għal mod kif jaħdem is-suq waħdini. U din hija ħaġa toħroġ mod ċara mill eh, huwa ċar li eh, mill-elementi hemm bżonn ta' reviżjoni permezz ta' skambju ta' opinjonijiet fuq il-mod ta' kif is-suq waħdin jista' jissaħħaħ fiħdan il-qafas tal-gvernanza ekonomika. Aħna l-koll nemnu li l-gvernanza ekonomika tas suq waħdini għandha tittejjeb jekk ħatwetta ir-rwol tagħha ta' mutur Ewropew sabiex tippromovi tiffaċilita l-impjiegi tkabbir, iżda wkoll sabiex tkun benchmark għal impenn għal riforma strutturali fl-istati membri. Dan ifisser li rridu nerġgħu ndaħlu supervizjoni politika fl-ola livelli hemm bżonn li nevitaw distinzjonijiet artifiċjali ta' dak li jseħħ fuq livell eh, ta' stati membri u tal-Unjoni Ewropea fil istess ħin hemm bżonn li jkun hemm regoli li eh, jassiguraw li s-suq li iwassal riżultati ċittadini u għan-negozji. Apparti dan hemm ta' aktar sforzi ġifieri elementi ta' tkabbir irridu jissaħħu li jridu jiġu marbuta ma' politiki li għalihom irridu jiġu prezentati politiki oħra u miżuri oħra. Hemm emenda li r-rapporter tixtieq tenfasizza u din hija emenda li timmira lejn l-implementazzjoni aħjar tar-rakkomandazzjoni li huma speċifiċi għal kull pajjiż. Rapporter temmen bisħieħ li t-tisħieħ ta' sieda tal-CSRs hija xi ħaġa meħtieġa. Iżda din l-emenda tipproponi wkoll li sabiex insaħħu l-implementazzjoni l-adozzjoni ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet għandhom ikunu Eh, fuq kondizjoni ta' aċċess għal fondi tal-pjan ta' investiment. Il-Sinjura eh, Galpelt għanda eh, tħassib dwar kemm din il-proposta tista' tkun pratika i tixtieq tisma' l-pożizzjoni ta' Shadow Rapporters għandna kismajna l-ewwel pożizzjoni ta' Shadow Rapporters propju fuq din l-inizjattiva. U bħalma forsi jiftakru l-kollegi kien fatt ta' diqa li l komissjoni bidlet il- tradizzjoni u din is-sena ma tax il-kontribuzzjoni tagħha fuq l-integrazzjoni tas suq waħdini f'dan ir rapport ta' tkabbir. Kollegi taw xi emendi fuq din il-kwistjoni u rapporter tilqa dawn l-inizjattivi. Aħna nistgħu eh, nwasslu eh, il-fiduċa u nerġgħu nindirizzaw l-Unjoni lejn it-tkabbir jekk ikunu flimkien u dan ifisser li insaħħu l-gvernanza tal-suq waħdini. Dan jitlob li l-istati membri jimpenjaw ruhom sabiex jagħmlu ċertu tibdil fuq livell nazzjonali fil-waqt li jikkonfermaw konformaw mad dispożizzjonijiet tal-suq waħdini. Ovvjament fas-soltu Sinjura Galpelx ħat ikkuntattja shadow rapporter tagħha biex tiddiskuti l-emenda tagħha. U qed issegwi dan id-dibattitu qawwek, ġri, nselmula? U t-sena bil-ħerqa il-kummenti kollha u jiena ħaniħu nota tal-kummenti kollha sabiex inkun nista' il-lina, grazzi ħafna. That, that's great. I'm Tajjeb. Jiena fil-fatt ix-xadu tal-ICR se nitkellem mal malaj fuq l-ICR. aħna fokajna fuq kif is-suq waħdin jista' jagħti valu miżju tal-tkabbir ekonomiku billi eh, tagħtina benefiċċji tas-suq waħdini. U biex bekk nisa waslu għal-tkabbir ekonomiku u intejbu l-xogħol kull imkien fl europa aħna naħsbu li huwa importanti ħafna li nużaw dan iż-żmien tal-gvernanza um, ekonomika l-istruttura tagħha biex inneħħu kull xkil ta' implementazzjoni fis-suq waħdeni biex innaqsu dawn l-ostakli għall konsumaturi kif ukoll għall azzjendi Pala grupp aħna appoġġajna din kummissjoni biex nħarsu lejn l-implementazzjoni kull imkien fis-suq waħdini inizjattiva ewlenija issa u nittamaw li dan ir-rapport li r-relatur qed jaħdem fuq u se jiffoka fuq dan il-punt. Issa fil tal-emenda numru 34 edna li għanna bżon ta' parlamenti nazjonali li jkunu involuti iżjed fl-implementazzjoni effettiva u koll. Għalina, miex biss l-integrazzjoni tal-kumpaniji tal jew iżjed armonizzazzjoni, eccetera, eccetera, najdu għalix għaddejna sekk leġislazzjoni dwar is-suq waħdini u mux e, segwejnijom fl-implementazzjoni kif nistan nizaw l-istruttura tal-gvernanza ekonomika biex, biex naslu sem relatur għamel xogħol eċċellenti fejn foka fuq il- fuq il-suq waħdini, naħa ta' suq waħdini ta' dan din l-opinjoni u t-lifx fil-argument fil-argument tal-gvernanza ekonomika jżiet argument jżiet wiesa naħseb li dan għandu jiġi trattat mill kumitata u linja hawnhekk u għanna għanna nifoka fuq il-punti tas suq waħdini fil-gwad tal-mistoqsija tiegħek fuq l-emenda li tissuġġerixxi li fondi il-fondi għandhom ehm, jiġu jinżammu mill-pajjiżi li ma, ma jsegwux il-rakkomandazzjonijiet partikolari. Jiena kieku imħasba dwar dan l-opinjoni tiegħi kienet dejjem li dawn huma rakkomandazzjonijiet mhux ordnijiet u malli nkunu f'pożizzjoni fej Brussell joħroġ l-ordnijiet permess tal-gvernanza tal-pakket tal-gvernanza ekonomika u tas semestru nistaw noħol u iżjes kontentezza. Brussel eh, verament tifhem x'qed jiġi fil-Istati Membri, aħna kellna konversazzjonijiet fit-tul fil-passat dwar jekk għandniex ikonna iżjed fil-kwad tal-konformità, iżda fil-kwad tal-, -tal tal-irtirajo li zommilom il-fondi jina nifem il-loġika wara dan l-argument. Il-grupp għaj mux se appoġġa. Is-sejħet għal izjiet eh, Unjoni Monetarja iżjed malu għajow iżjed iżjed eh, unjoni ta' taxxa u jew trasparenza ta' aħna favur trasparenza ta' taxxa jew il-skambju tal-informazzjoni iżda aħna kontra il-proposti l-oħra li semmejtom. Jiena kuntenta li r-rapporter daħħal xi emendi tagħna mresqa minna u nixtiequ niżguraw li nistgħu nifokaw fuq is-suq waħdini fil-gwar tal-pjan ta' investiment ukoll din l-opinjoni ma nix naħdmu fuq eh, dan għax aħna se noħolqu se niktbu um, rapport ieħor fuq il-pjani ta' investiment strateġiċi. Grazzi għal kommenti tagħkom u grazzi għal rapporter għal xogħol li tagħmel hawnhekk għal dan il-kumitat anke minħabba l-impenji tagħha f'postijiet oħra. Eh, Sur Tunes, għal grupp tal-Alde. Is-sur Goga se titkellem fis-sima, fismu. Jina titkellem sur għal fisem Sinjura Tornes li ma stax tkun hawnhekk. Xi punti żgħar in ġenerali essenzjali xi kummenti għal qafas tal-gvernanza ekonomika jiffokaw fuq il-bżonn ta' riforma u għal regoli flessibbli. Iva, il-kriżi fl-Ewropa kienet diffiċli u għadna għed nissiltu fil-ħafna għat u meċ bizzejt kabbir issa hemm sinjali li juru li l-Europa bil-mod qed toħroġ mill kriżi bil-Europa tal ju 28 li qed GDP li qed jagħmel 4.8 fl-2011 għal 3 fil-mija għal 2014 u għalhekk għandna bżonn nibqgħu sodi fuq il-gvernanza ekonomika fuq dan il-qafas u ma niprofawx natu kull tip ta' esenzjoni għall-istati membri iżjed dejn pubbliku mhux il-mod kif nistgħu nippromovu tkabbir u l-ħolqien tax-xogħol. Dak li għajn żgur huwa l-funzjonament aħjar ta' suq wahdini. jekk l-istati membri segwu l-rakkomandazzjonijiet eh, għal pajjiżi speċifiċi, u jimplementaw il-direttivi il kol ta' suq maħdin bizziet effiċenza, zgur, jina zgur li il-rizultati kullim kien fl-Europa se jtejbu l-implementazzjoni setajn il-funzjonament tal- tas wahdini u l-implementazzjoni tad-dejn u l-konformità għandha tkun punt awleni. Dan u bekk għanna nisħu fuq dan fl-opinjoni. Għanna xi kummenti oħra li ġew proposti. Iżda Sur Tornes se jikuntatta direttament il-repatur biex eh, jelabora iżjed dan il-punt. Grazzi. Grazzi konċar ħafna. Ringrazzjak dan istil u għaxħadu e. mill-gwe. għaxat mill-gwe kjoġbok? Le? Pascal? Mill-ħodor kjoġbok? Iva jena l-lum jgħat naqbess il-kulħat Iva jena nifraħ l-rapporter għalix jena jgħat kontat maħħa mod elettroniku nir-ingrazzja xol li tamel. Pascal, stenna ftitek joġbok. Jider li għaw xie feedback tajt il-President.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 napplikaw ir-regoli b'mod strett u uh, jekk dana kienx se jsolvi il-problemi ta' nqastan pigi u tkabbir fl-Ewropa kieku tajjeb imma naħseb illi huwa importanti illi meta ir-regoli jiġu definiti u nfassla jkunu rispettati fuq dana ebda dubju. Imma aħna f'din id-direzzjoni rridu nimxu Issa fuq il-governanza ekonomika minnaħa tal ħodur l-ewwel net m'għandniex eh, noqogħdu nossessjonaw ruħna fuq id-deficit eh, fuq meta ta' żmien qasira, naħseb illi fuq dan naqblu l-koll u l-importanza illi nattiraw l-investiment fl-ekonomija reali b'mod partikolari eh, dinja tweġiba wkoll għall l-iżvilupp sostenibbli u l impiegi li jista' jwassanna għal eh, din it lejn enerġija li tkun sostenibbli għal ġejjieni. Il-pożizzjoni tagħna fuq il-programm ta' austerità, austerità riġida wis eh, jew drastika li ma tantx ta' frott għalhekk li pruvaw insibu bilanċ din hija l-emenda li aħna ressaqna fil-punt 27 U aħna nisħu, kif l-aħħar darba, nisħu fuq il-fat li regoli ġodda eh, li japplikaw kriterji soċjali u ambientali li se permettu eh, li nejnu il-kumpaniji zaru medji fl-Unjoni huma importanti ħafna u għandhom iwasslu impatt pozittiv fuq il-finanzi pubbliċi fuq meta ta' żmien twila ta' żmien ġifieri ir-regoli u l standards applikabbli għas-suq għal eh, xil-publiku huma punt importanti u aħna nisqu fuq grazzi. Would anybody għaxa ħatteħor li xtiq jitkellem ikjaġbok? Le? Antonio? Tixtieq tala? Iva, i, ovvjament kien iżda t-segwi iżda jina sen informaw kol fuq il-punti meta t-kellim dwar tħassib tijak, specialment frigwa tal-Unjoni tat-taxxa, l-pozizjoni ċara tal-grupp tijak, dwar il-fondi u kol. Eh, sur eh, l-Onorevoli Liber. Mal, eh, sulla questione u fuq il-kwistjoni ta' finanzjament pubbliku u koll, ġifiri jena dan il-messagġ sen waslu l rapporta Uh, she will be contacting. I se t-kontatja u koll, il-għanna kontat dirett u il-rapporter se t-kellima direttament u għahna n-nis u koll l-emendi kompromessi u koll. Ta' sekkel li xnajdlek, grazzi. Grazzi, grazzi ħafna. Mela, għanna skeda malajra għawnek għasira eh, għax il-Komitat tal-Ekonet jaħdem fuq skeda għasira u koll u sen nivotaw fi 16 u 17 ta' marzu l-ġemad diħla. Il-punt li jmiss fuq l-agenda nistaw naddu għax għanna rapporter għawnek fil-kamra fil-fat. Etni ċajta. fil-fat dan u appunt serju ma nix nitċajtaw fuq. ħafna xogħol li sar hawnhekk din hija opinjoni fuq l-istrateġija Ewropea l sigurtaw għall-enerġija u r-rapporter huwa wis menova naħsibx li inti tkellimt sissa f'dan il-kumitat bekk nilqak Grazzi għal rapport tijak, zgur li ma pronunzjajċ l-ismek sew. Iva, l-istrateġija bazzata fuq il- fuq is-sigurezza tal-enerġija fl-Ewropa hija ta' interess kbir. Interess kbir għall-Parlament u speċjalment għall kumitat tagħna. l-istrateġija l-enerġija għandha lan jew hija mirata lejn l-Unjoni tal-Enerġija Komuni. Kif tafu għandna ħafna problemi f'dan il-qasam u nit u qed nistennew li insibu soluzzjoni għalihom. Għandna 82 emenda mresqa u fil-prinċipju nista' naqbel mal-biċċa kbira tagħhom. Issa biex nikordna l-emendi naħseb illi għanna nżommu bil-fiċin mal kompetenzi tal-Komitat tal tal-Imko. Għaxanna opinjoni u pozizjoni partikolari u responsabiltajiet partikolari. Frigwad ta' su intern u frigwad ta' ġittijiet tal-konsumaturi. U bekk naħseb li għanna nsegwu dan il-qafas għall-istrateġija tal-sigurtà fl-enerġija il-Kumitat tal-Itre żviluppa resaq xi emendi wkoll wissa issa imislilna biex biex nresqu l-emendi tagħna. għanna niprofaw nkunu iżi speċifiċi. U bekk. L-emendi tagħna jkunu iżjed effiċenti. Се на пазарната интеграция върху цените на едро в енергийния сектор. Per eżempju, għanna nħarsu lejn il-prezzijiet tal-bej l-ingrossa fil-settur tal-enerġija u natu u li natu iżjed bizzejet informazzjoni l-konsumaturi biex ikunu jistaw jazlu eh, b'kull informazzjoni. Jikollhom għazla informata u niżviluppaw standards ukoll. M'hemmx għalfejn naħsmu fuq il-relazzjoni esterni ma' pajjiżi terzi per eżempju. l enerġija nukleari jew l-enerġija il-misorsi li tista' ġeddidhom Dawn huma eh, kwistjonijiet ġenerali li morru li lin mill-kompetenza tal-kumitat tagħna. Naħseb li aħna għandna nifokaw fuq l-effiċenza u l-ħarsin tal-konsumatur. Nirringrazzjakom. Thank you, that was Grazzi konċar ħafna u grazzi għal rapport ta'kom il-xadow tal-PPE u Antonio Lepes Seres White Kjoġbok. Ringrazzjak. Grazzi ħafna għal darbohra. Tajjeb. Coincido, eh, fin, con lo che ha dicho la naqbel ma dak li għalet il-rapporter li rridu eh, nisħu fuq dak li huwa rilevanti għal ħidma tal-kumitat tagħna biex l-emendi jkunu qawwijin jistgħu jkunu aċċettati mill-kumitat ITER. ITER. Jina nixtieq issa nikkommenta l-ewwel net fuq dak illi fuq l-emendi 3 u 4 u 4 li ressaq jena u kelli il-pjaċir illi rapportera appoġġatni bħal eh, Elgo Pawnova u Wildigo Galpel. Irrit nisħa u koll li l-kondizjoni ewlenija l-ħolqin tal-Unjoni Ewropea tal-Enerġija u li noħolqu suq intern tal-enerġija li jkun integratu biex namlu dan hemm bżonn li konna eh, l-applikazzjoni sħiħa tal-qafas regolatorju tielet pakket tal-enerġija u anki l-interkonnessjonijiet enerġetiċi bejn l-istati membri u l-modernizzazzjoni tal-netwerks tal-enerġija. Fl-emenda 55 li proponejt ukoll bl-appoġġ ta' eh, żewġ membri oħrajn rridin naraw li kunem effiċenza fl-użu tal-enerġija fil-bini nisqu li setturi importanti pal per eżempju anki fil-qasam ta' turizmu jistaw għawdu mill-mezzi ta' użu effiċenti tal-enerġija li tieħdu fuq livell Ewropew u nazzjonali u nisħu li l-politiki u l-mezzi ta' enerġija ta' tal-efficienza tal-enerġija fil-qasam tal-bini jitwaqfu jiġu implementati kif imis biex nevitaw li kunem faqar enerġetiku mbagħad l-emenda 74 tar rapporta illi jina napoġa bisħi għalix tirreferi għal suġġett li jina tkellimt fuqu fil-intervent tijaj fil-bidu għamżon li kunem mezzuri bħal mem semmi fit-tielet pakket għall-enerġija biex nisguraw illi ikunem hemm fornitur tal-enerġija u u l-tħaddim ta' dan id-dritt mhux biss għandu importanza kbira għal konsumaturi imma wkoll jikontribwixxi biex jistimula s-swieq tal-enerġija eh, tal-grossa. Dan huma miżuri maħsubin biex isaħħu ir-reġim tal-emissjonijiet li m'għandhomx evitaw li kunem rilokalizzazzjoni tal-kumpaniji u li anki kunem telf ta' l-imħuħ li joħorġu mill-Unjoni Ewropea mor jaħdmu band oħra problem oħra li nasemmejt semmejt fil-21 ta' jannar u mal sejjer enerġetiċi. Sur Galpels għal li fl-Europa partijiet li huma konnessi mill-netwerk enerġetika dawn l kim sejħa gżejjer enerġetiċi, jew gżejjer tal-enerġija. U mbagħad l-emenda 26 tal-kollega tiegħi Sentfeld illi forse se jkun hemm emenda ta' kompromess fuq hekk Mr. żballu f'din il-proposta naħsbu għal konsumaturi qegħdin itolbu lill unjoni Ewropea u l-Istati Membri biex eh, jaddottaw miżuri ta' edukazzjoni biex inqajmu koxxenza soċjali dwar kif nistgħu innaqsu l-konsum tal-enerġija. Jiena naħseb illi l-koll flimkien eh, nexxinna nfasslu test tajjeb mill-perspettiva ta' l-imko għal din l-istrateġija Ewropea għas-sigurtà enerġetika u rrit nisħaq fuq il-kollaborazzjoni eccellenti illi kelli mar-rapporter signora Filis Jusmenova illi eh, laqat eh, l-emendi illi eh, proponejna. Grazie ħafna. Thank you very much. Grazie ħafna, Jens Vinson għal-SMD, jikjoġbok. Tak så mycket. Eh, ändringsförslagen som vi har sett. Grazie. Aħna għanna ħafna punti komuni aħna naraw is-sitwazzjoni enerġetika u l-iżvilupp tal-suq fil-ġejjini bl-istess mod. U fil-fatt aħna naħsbu li ħajun ixina naslu għal tekst tajjeb b'dawn l-emendi. Għalli xawwek edin intejbu il-leġizlazzjoni li diġa adottat sabiex is-suq jaħdem mod aħjar. U verament hemm bżonn li ninsistu fuq dan l-argument għalhekk hija ma naħsbux biss eh, dwar iċ-ċertezza eh, u s-sigurtà tal-provista imbżon li nenfasizzaw ukoll xi elementi oħra. Hemm bżonn li naħsbu wkoll sabiex nassiguraw li s-sorsi ta' l-enerġija fossili jistaw jintużaw mod sħiħ. Għalix jekk le nkunu qegħdin niżbaljaw. Jekk eh, ikonna mbagħad inserħu fuq ir-Russja, politika tajba għall-enerġija rinnovabli u kollija importanti daqs il-forniment. U l-Europa f'kull pajis hemm ċertu punti ta' saħħa. U jekk aħna jirnexxinna nkunu aktar effiċenti biex innaqsu d-dipendenza enerġetika tagħna, is-sitwazzjoni tkun waħda ideali. Hemm bżonn li nippruvaw nassiguraw li ma naqgħux lura għal dawk li huma l-enerġija rinnovabbli Issa dwar regolamentazzjoni ġdida l-2030, id-diskussjoni ewlenija li jridu naħsbu dwar iċ-ċertezza tal-forniment u l-kwalità tal-enerġija rinnovabbli u aħna għalhekk tkellimna wkoll dwar id-dritt tal-enerġija għal gruppi kollha. U din hija ħaġa irridu niddiskutu fuqha dwarha. Iżda għalina ċertament Eh, il-provista tal-enerġija hija ta' kompetenzi kompetenza nazzjonali anke jekk l-Unjoni Ewropea jrid ikollha rwol sabiex tipprova ittejjeb is-sitwazzjoni fl-istati membri differenti, ma xorta waħda rridu dejjem nikkunsidraw is-sitwazzjoni u l-opinjoni tal-konsumaturi. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Alicia, għalli nfarbus ġekjoġbok. Grazzi ħafna. Mela, fil-kwad tal-emendi jena meta rajtom indunajt pal-rapporter illi jett naqblu dwar dan il-punt. Din hija ħaġa tajba ovvjament. U bekk nixtieq neħu din l-opportunità Jena tikom iżjed informazzjoni dwar xi żewġ emendi mresqa minni it-tieni waħda li aħna ressaqnija tmur eh, dritt fil-qalba tal-kwistjoni fil gwatt ta' sigurezza hemm xi kollegi li semmew dan il-punt. Aħna qed inresqu emenda għax irridu nuru illi għandna nevitaw sitwazzjoni fejn l-Unjoni Ewropea jew ċerti stati membri jispiċċaw dipendenti fuq fornitur wieħed biss u jistgħu jitlu f'diffikultajiet dawn il-gżejjer frigwa tal-enerġija kif diġà semmo. Kif jiena qed qabel nixtieq u nifukaw ukoll fuq it-tkabbir u fuq ix-xogħol ma nistax nisħu biżejjed fuq dan il-punt. U għalhekk naħsbu illi għanna nfittxu unjoni tal-għanna nresqu lej Unjoni tal-Enerġija l-proposta tal-Kummissjoni fil-fatt se jkun hemm iżjed eh, kompetizzjoni li se tmur mal-integrazzjoni u se twassal għal iżjed vantaġġi għall konsumaturi Din hija xi ħaġa li dan il kumitat għandu jifoka fuq u kif intqal diġa mir-rapporter. Aħna ressaqna emenda dwar dan diġà l-emenda numru 9 u għawnek u koll kif jiena diġa et, et naqblu u koll dwar l-emenda 57 dana uh, suppost biex nintroduċu punt ġdid fil-paragrafu fil-gwad tal-enerġija rinnovabli. Dina tista' tkun ta' opportunità kbira u għandha tkun sem kbir fil-professa fil tal-enerġija fil-, fil fl-Unjoni Ewropea iżda nixtieq najt li mhux l-istati membri kollha għandhom l-istess potenzjal fi rigward tal-enerġija rinnovabbli. Pereżempju l partit tal-Belġu li jiena niġi minna fi Fjandri għandna ħafna opportunità, ħafna potenzjal għall-enerġija mir-riħ, pereżempju. M'għandekx l-istess potenzjal fl-istess eh, fl-istati membri kollha u bekk irridu nħarsu, irridu niksbu xi ħaġa simili bħal dan. Bħal l-oħrajn. Għanna elementi 13 20 li jitrattaw dan il-punt. u nenfasitaw l-importanza ta', ta konnessjoni ta' ħjar bejn l-istati membri u għalek ressaqna l-emenda 61 frigwa tal-interkonnettività. Dan huwa importanti ħafna l-istati membri jkunu iżjed marbutin ma' xulxin u dana jista' jwassal għaz iżjed sigurezza fil ta' fil-forniment fil-ġejjeni. L-emenda l-emendi 49 u 17 ukoll jaħdmu fuq dan u kollegi l-oħra semmawhom dawn. Nishti unres u l-emendi fuq eh, il-nuqqasijiet eżistenti fis-suq u l-bżonn li jkollna kompetizzjoni ġusta biex l-istati membri għandhom jizguraw il-kompetizjoni ġusta. Dawn huma punti partikolari speċifiċi għal dan il-kumitat. Eh, nistaw nirbħu ħafna hawnhekk. U l-aħħar punt nixtieq niċċara l-emenda 69 nixtiequ li konna suq interni li jaħdem sew. So u għanna naħdmu biex ikonna dan. E, Partikolarment l-infrastruttura, l-professa tal-enerġija din għandha tiġi sviluppata iżjed, għanna nizguraw ukoll illi l-istess regoli, għanna nsaxħu regoli u jkonna l-istess regoli frigward tal-assenjazzjoni tal kapacita U bekk ikonna su integrat aħjar frigward tal-enerġija appoġġa l-emendi mill-kollegi tagħna illi jaqblu mal-emendi tagħna. Aħna nistgħu niksbu iżjed kompromessi b'dan il-mod u qed nistenna ħerqana li żid kooperazzjoni fuq dan il-punt. Grazzi. Mela, għat memħat mill-gwe mela aska għadwa jista jitkellem jikreġbok għax ħadd ieħor li jitkellem indikaw li jikreġbok. Iva, vera l-ġurnata tija illum. Tlet darbit eh, qed nitkellem qabel il-gewe hija xi ħaġa ma tiġri kważi qatt hekk. Jiena diġà tkellimt iżejjed illum għalhekk se nitkellem fil-qosor l ewwel irrit irid nirringrazzja r-rapporter għax-xogħol illi sar u fatt illi eh, jisu ġew konsidrati dak li ħarġ mid-dibattiti, il-punti li ħarġu mid-dibattiti li kena anki il-ħidma li għam il-komitat imko li nilimitaw il-kamp tal-applikazzjoni dini ħaġa tajba ferm. Naħseb illi eh, hemm punti komuni minn se noqgħod nidħol fid-dettalji fuqhom iva użu effiċjenti tal-enerġija, din hija priorità, hija xi ħaġa li rridu nkomplu niżviluppawha sempliċement u dejjem aktar dejjem iktar din hija ossessjoni leġittima illi e, naqblu fuqha għalli xbara kollox il-kumpaniji żgħar huma il-tessut ekonomiku tal-Unjoni Ewropea u e, anki użu effiċjenti tal-enerġija fil-qasam tal-binjiet, il-kumpaniji irrit ikollhom ukoll valur misju tal-ekwa essenzjali illi aħna eh, naħdmu biex ikun hemm dan l-użu effiċjenti fil-qasam tal-enerġija dan huwa wieħed mill-punti ewlenin li aħna rridu tassew nirrispettaw eh, l-impenji li aħna ħadna l-enerġija li tiġġeddet mhix biss tajba għal ħolqin tal-impjegi imma anki eh, tejna biex nillimitaw l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra li bil-filtat qegħdin nippruvaw innaqsuhom anki biex inkunu Eh, iktar indipendenti eh, fuq il livell tal-enerġija fl-Ewropa, IVA, użu effiċenti tal-enerġija, IVA l-enerġija li tiġġeddet u mbagħad eh, IVA ukoll illi għall-interkonnessjonijiet tajbin anki illi aħna uh, neħilsu minn dawn il-gżejjer tal-enerġija fiħdan l-Unjoni Ewropea, bżon li konna iktar Unjoni Ewropea, iktar Unjoni u din mhix sempliċement xi ħaġa li naħdmu fuq hawnhekk fl-imko, imma iva aħna rridu li jkun hemm unjoni anke fil-qasam tal-enerġija fl-Unjoni Ewropea. Umbat il-kwestjoni tal-prekarjetà enerġetika hija eh, kwestjoni importanti ħafna li se tkompli tikber kif se nkomplu eh, rridu naħsbu wkoll fuq il-provista tal-ikel dak kollu li huwa riżorsi jridu nieħdu ħsiebu f'dan is-seklu ġifer enerġija li tiġġedet li aħna nifrankaw, l-enerġija ma naħlux u anki li l-konsumaturi kunu konnessi kif imiss permezz ta' smart grids, ta' kollu li jista' jippermetti l konsumatur li joħroġ minn loġika ta' konsum eh, kif kenna fi Franza bħalli kieku l-enerġija kienet xi ħaġa li ma tiswa xejn u li ma, ma, ma kienieċ xi rizorsa illi tispiċċa xi darba għalhekk iridu naqsmu din l-informazzjoni mal-konsumaturi u ngħinuhom biex jażlu u jagħmlu għażliet aqlin. Rapport eccellenti u jiena uh, eh, li ser nixinna nilħu kompromess fuq. Grazzi. Kaja Kallas. Kaja Kallas jogħġbok. Uh, thank you. Just uh... Grazzi. Xtaqt biss nisa kommenti dwar l-emenda mresqa Mela, komment l-ewwel dwar l-integrazzjoni tal-ICT u l-networks tal-enerġija, speċjalment meta nitkellmu dwar smart grids. Dan jgħin biex nifrankaw l-enerġija u taħdem għas sigurezza tal-enerġija. Għaxek ma jkollokx parti li taħdem il-parti l-oħra taħdem, iżda l-ICT eh, fija rwol kbir xi twettaq iżda Firgwat tal-sigurezza, meta kena diskussjonijiet, ċili l-istati membri jasbu dwar sigurezza tagħhom tal-enerġija u bekk meta titkellem dwar il-sigurezza tal-enerġija fuq il-livell Ewropew għandu għandna nitkellmu dwar ir-rwol ikbar tal ejsa u nħarsu lejn is-suq tal-enerġija kollu kemmu. Għanna nisħu fuq ir-wol pozittiv tal-funzjonament tas-suq intern tal-enerġija. Li dan ikollu influenza mhux biss fuq il-prezzi bl-ingrossa iżda anki fuq il-prezzi tal-beħ bl-imnut. Dan huwa importanti li nisħu fuq u bħala politiċi u kollha hawnhekk. Grazzi, l-Onorevoli Dan dil-tuni kħeġba, grazzi ħafna, sewċ punti. L-ewel net, naħseb li meta nħarsu lejn l-istrateġija eh, ħaġa li mill-li importanti hija minn fejn neħdu l-enerġija għandna konna varjetà ta' sorsi tal-enerġija punta u linja hawnhekk huwa marbut mal-negozjat ta' TTIP opportunità kbira hawnhekk biex l-Amerikani jibdew jesportaw il-gas u l-żejt lejn l-Unjoni Ewropea li ma jagħmlux bħalissa għandna nżommu dan f'moħħna u t-tieni punt għandna nħarsu lejn l-organizzazzjoni interna tas-suq tagħna f'ħafna stati membri għad għandna l-regolamenti tal-prezzijiet u dan iħassar is sigurità tagħna dan ifisser li jkun hemm ħafna inqas inċentivi għall-investimenti fl-infrastruttura tagħna tarawa bil-Renjuni, per eżempju, bil-ħazna, għanna problemi reali bil-ħazna tal-infrastruttura in ġenerali miex avanzata bizzejet għax memx investimenti, memx inċentivi biex tinvesti. U bekk għanna nħaz lejn dan il-punt u kif naħdmu bil-mod ehm, mod internu kol. Grazie ħafna, Grazie għafna l-kommenti tijak, jina ħat pjaċir nħazir dan il-rapport specialment l-emendi tal-axar mandat jina, eh, fl-axar mandat tijak jina ħadim ħafna fil-komitat tal-liġe u naf li huma jgħat valur li japprezzaw kommenti minn dan il-komitat fuq is-suq intern u fuq il-ħarsin tal-konsumaturi. U għal-kommenti ġenerali dwar kif il-mekanizmi tas-suq jaħdmu. Tawna huma utli għajnu il-kummenti li rajna fuq il-funzjonament tas so il-bżon ta' interkonnessjonijiet, il-mekanizmi ta' kapacità li nintegraw l-ICT, dawn huma utli ħafna. U huma konxi wkoll dwar il-fatt li dan is settur tal-enerġija huwa settur li eh, verament għandu bżon ta' iżjed investiment u l-kommenti dwar il rapporteru issa anke mill-gruppi politiċi varji dwar il-fat dwar l-fissar tal-prezzijiet li huwa ta' dannu għal taħsara l-investiment dawna żgur li aħna eh, inkun interessata nara kif nifutaw fuq dan u anke fil għal tal-ħassin tal-konsumatur Jina eh, konna hu pjaċir nara iżjed dwar l-informazzjoni ta' konsumatur, il-trasparenza li konna għanna bżon ta' izjed trasparenza fil-tarif, fil-mizati u forsi neġa' nħarsu lejdan fil-ħarsin tal-konsumaturi f'dar boħra u mux dan il-rapport. Mela, senat il kelman il-Filis biex għal-kommenti tijak. <clears throat> Благодаря, э, госпожо председател. Благодаря на всички. Э, удоволствие беше за Nishtiq nirringrazzjakom il-koll għalija kien pjaċir li naħdem mal-kollegi kollha ma' shadow rapporteurs. Iva jena zgur li sen jisen konsidja da kollu li ntqal waqt dan id-dibattitu meta nkun qed infassal eh, l-abbozz tal-emendi ta' kompromess. Niżgura illi se jkollna fl-aħħar mill-aħħar opinjoni li tindirizza kif immiss il-kwistjonijiet ta' sigurtà tal-enerġija illi jaqgħu taħt il-kompetenza tal-kumitat tagħna huwa importanti ferm li dak li aħna nikdbu ma nikbux b'mod ġenerali ma b'mod speċifiku sabiex il-Kumitat Mexxej ikun jista' jaħdem fuqu. Mela aħna se nippreżentaw l-abbozz tal-kompromessi fil-16 tax xar u nittama li fl-aħħar mill-aħħar nispiċaw biex ikonna test tajjeb ħafna. Grazzi ħafna. Mela l-emendi ta' kompromess eh, jiġu eh, studjati fil-16 ta' marzu u nivutaw fil-17 ta' marzu. Grazzi għal dawk il-kommenti. Il-punt li jmiss fuq l-agenda huwa skambju ta' opinjonijiet ma' Franz Timmermans li huwa viċi president tal-Kommissjoni illi se jkun mana madwar 13 minuta oħra niqfu għal ftit. Issu illi tkun mu hawnhekk ftit qabel il-ħamsa. Grazzi.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 Thank you, ladies and... Grazie. Aħna onorati ħafna illum illi għanna fostna l-ewel Vice President tal-Kommissjoni Franz Timmermans huwa responsabli għal fost affarijiet oħrajn l-istat ta' dritt, il-karta ta' dritti tal-bniedem. Dan huwa komitat illi dejjem kellu responsabilta qawwija għal regolamentazzjoni aħjar u eh, qed nara illi xi mill-koordinaturi qegħdin jaqblu miegħi dan huwa kumitat li jiena kont naf illi kellu reputazzjoni tajba għal regolamentazzjoni aħjar fil-mandat ta' qabel ifokaw ħafna fuq kif ikollhom evalwazzjonijiet tal-impatt aħjar kif l-idejat tagħhom jiġu Eh, konsidrati sew qabel ma nresqu emendi għal leġislazzjoni. Aħna ħerqana ħafna li nisimaw x'taħseb int dwar regolamentazzjoni aħjar u dwar kif nistgħu insaħħu ix xogħol interistituzzjonali fuq dan il-punt. Eh, milli mill-li eh, nifem inti qed iżżur il-komitati kollha merħba f'dan il-komitat imko, grazzi tal-li tajtna priorità, memx għalfejn nintroduċi għaliex kulħadd jaf min inti, kulħadd uh, jaf xinti tamel għalek natik il-mikrofonu mill-ewel. Grazzi ħafna, Signora President, u grazzi tal-li għetettini l-opportunità illi nindirizza l-komitat ta'kom u iktar u iktar li nisma l-komitat ta'kom. Jena jgħatawnek biex nisma l-kommenti ta'kom n-wieġeb għal-mistoqsijiet u nieħu miegħi dak li huwa importanti u taħtieġa għal ħidma tiegħi. Regolamentazzjoni aħjar huwa il-sujġett ewlieni ta' diskussjoni li se jkollna illum jiena għat irrit niltaqa ma' persuna illi tajd li jiena ma' rrit regolamentazzjoni aħjar, irrit regolamentazzjoni għar. Jiġifiri eh, regolamentazzjoni aħjar fi anfissa hija hija xaġa li ma, ma tamix sens għaliex eh, kulħadd eh, din hija xaġa li rrit kulħadd imma kif wieħed jipprova jifhem eżattament x'inhi regolamentazzjoni aħjar, l-opinjonijiet mill-ewwel eh, jibdew jiddiversifikaw ruhom għalhekk ir-regolamentazzjoni aħjar fil-ferma tiegħi waħda li hija tkun ċara, applikabbli faċilment li ma toħroġ biss amministrattiv addizzjonali u jekk tagħmel hekk wieħed jagħmel eh, deċiżjoni konxa illi jirregolamenta b'mod aħjar. Regolamentazzjoni aħjar mhijiex aktar jew leġislazzjoni jew leġislazzjoni ġdida fuq livell nazzjonali, sottonazzjonali u Ewropew, nemnu li jekk hemm problema, aħna l-politikanti jridu nagħmlu proposta għal-liġi biex insolvu dik il-problema. Umbat, hemm element addizzjonali fuq livell Ewropew, bħala membru tal-Konvenzjoni naħsum li anki għamnek fil-Parlament Ewropew illi jekk inti trid tifoka l-attività tiegħek fuq il-prioritajiet tagħmel ħbieb imma mhux biss ħbieb għaliex il-prioritajiet tiegħek forsi ma jkunux dawk tal-persuna l-oħra. U biex eh, tifissa prioritajiet ifisser li affarijiet oħrajn ma jingħatax taqsek importanza u fin-natura tal-istituzzjonijiet Ewropej hija il-prassi li aħna normalment najdu Iva jena forsi ma naqbilx mal-prioritajiet tijak imma inti sanħallik fil-kwiet biex toqgħod taħdem fuq tiegħek u jiena ħallini kwiet biex naħdem fuq tiegħi u bekk imbagħad aħna ikonna dawn il-proposti kollha li joħorġu mill-Kummissjoni u jintbagħtu lill-Parlament Ewropew. U naħseb li huwa importanti illi naqblu dwar dawn il-prioritajiet din kienet propju parti mill-kampanja li waslet għall-elezzjoni Ewropew din il-Kummissjoni edha tipprova twettaq dak li wedet. Ħafna attività fuq dak li huwa importanti, eh, inqas attenzjoni fuq dak l-affarijiet li mhumiex daqshekk importanti. Eh, il-proposti, l-affarijiet li seġu irtirati, li ħabbarnihom tafu x'inhuma daw se jiġu eh, prezentati b'mod formali f'qasir żmien kooperazzjoni aktar mill-qrib fuq livelli kollha bejn il-Parlament, il-Kummissjoni Ewropea, il-Konsill u żgur mhux forsi l-Istati membri biex niflu sew dak li għanna diġa narawx nistaw intejbu, dak li nistgħu naddu minajru għaliex l-aħħar mill-aħħar dak li rridu nagħmlu huwa li mhux illi aħna naqdu sistema Ewropea. Mhux illi naraw kemm aħna bravi fil-ħolqien tal-leġislazzjoni ma naqdu liċ-ċittadini u lill-istati membri rridu noħolqu iktar impiegi, iktar tkabbir, hemm ħafna proposti li intom tafu eżattament li muma illi għandhom dan il lan Imma anki rridu kol naraw illi innaqsu l-burokrazija nikkonċentraw il-leġislazzjoni sabiex tkun effettiva u li nirtiraw leġislazzjoni li m'għadix effettiva jew illi miex meħtieġa għal tħaddim tassu u l-protezzjoni ta' drittijiet ta' ċittadini tagħna mela dik kienet risoluzzjoni tiegħi u issa jiena ħerqan illi nisma' il-mistoqsijiet u l-kummenti tagħkom. Grazzi, Signora President. Grazzi. Mela, għanna 16 il-membru fil-kamra u qed nassumi li kulħadd se jkollu mistoqsija, daqstant niżiltkom il-koll fuq il-lista tal-kellima tiegħi imma l-ewwel se nagħti il-mikrofonu l-koordinaturi, gruppi ta' tlieta jekk hemm 16 il-membru u għanna sija u l-Kummissarju rrid ikollu ħin biex iwieġeb mela jekk ġobkom minuta kull wieħed. Evelyn Gebhardt. Le, l-ewwel l-ewwel Andrea Schwab. Kont se nagħti il-mikrofonu lill nisa l-ewwel. Viċi President, jina nishtiq Nibda billi nifraħlek għal dak li għada kif għattilna u anki għal program ta' ħidma illi ressa tuwa importanti ferm illi aħna naħdmu skont regoli ċari. Eh, pal ma kien qal il-Komissarju Verhoegen, ir-regoli fuq livell Ewropew huma ftit pal ħajja tagħna ta' kuljum il-koll għanna relazzjonijiet ma' nisoħrajn, il-koll nafu nisoħrajn u dan huwa l-qofol ta' kollox. Inti aħna għanna struttura tant ċara fil-program ta' ħidma ġdid tal-Kommissjoni u dan se wasal l iktar trasparenza dwar dak li qegħdin nagħmlu fuq l-Unjoni Ewropea. Ikun trasparenti iktar għaċ-ċittadini tagħna. Issa nixtieq nitkellem fuq il-programm Refit li inti tixtieq tużaħ biex issaħħaħ id-demokrazija din hija xi ħaġa li inti se tiffoka fuqha is-sena d-dieħla imma diġà il-mistoqsija dwar dak li inti għandek tagħmel dwar il-liġijiet Ewropej għax-xiri l-informazzjoni għandha tingħata fl-2016 imma ġa minn din is-sena diġà għandna dawn il-modelli għal kontratti Pala Vice President, inti se jkollok ruol ta' koordinatur fil-Kommissjoni u nasumi li sa' teħdu b-serja ta' ħafna dan ir ruol inti għamil ta' ċara li se jkun hemm membri differenti tal-Kommissjoni illi se jkunu 100% kontra Eh, dak illi inti trid tagħmel u naħseb li dan se joħloq xi problemi ma nassumi li bħala l-ewwel viċi president inti se taħdem flimkien mal-direttorati ġenerali biex tiskura li l-affarijiet jimxu l-qoddim. Grazzi. Signora Gabehart. Iva, grazzi ħafna Aħna eh, kontenti għet ikon l-opportunità illi nikkommentaw għannom tal-grupp ta' Soċjalisti Demokratiċi l għenet grazzi Sur Timmermans tal-li ġejta unnek tiċċara l-opinjonijiet tijak. Ovvjament aħna il-koll irridu regolamentazzjoni aħjar u l-koll irridu naqsu il-burokrazija. Imma rridu noqodu attenti biex nizguraw illi ma nkunux qegħdin ukoll innaqsu drittijiet soċjali jew drittijiet tal-konsumaturi hemm riskju reali illi jiġri ek u dan dinja linja l-ħamra fil-grupp tagħna, linja illi assolutament aħna ma nistgħux naqbżuha u dinja xi ħaġa li rrid ngħidha u niċċara mill-bidu. Issa dak li rrid nkun naf jien huwa kif biħsiebek iġġiel l kummissarji differenti jaħdmu aktar mill-qrib mal-Parlament Ewropew u mar-rapporters. Inti diġa għat li taqbel ma' din l-ideja imma jiena diġa smajt li inti kont qed taħdem fuq eh, ma' eh, fuq programmi pal pereżempju il-sigurezza tal-prodotti mingħajr ma tkellimt mal-rapporter tal-parlamentana dan hawnhekk forsi diġà qiegħed tiżgarra xi ftit. Is-Sur Juncker qal li aħna bħala istituzzjonijiet aħna imsieħba, imsieħba mal ukoll tal-Kummissjoni Ewropea. Għalhekk jiena nixtieq nkun naf ukoll kif il-Kummissjoni beħsiba taħdem fuq is-suq digitali Ewropew. Dan huwa qasam importanti ħafna u qed nassumi li dan se jkun wieħed mill-prijoritajiet tiegħek, waħda mill-prijoritajiet li inti se twettaq. Rajt illi id-dipartimenti differenti fih dan il-Kommissjoni qegħdin jaqbdu toroq differenti fuq dan is-suġġett. U irridu insibu denominaturi komuni biex naraw eżattament x'taħseb il-Kummissjoni dwar dan il-President u dan il-Komitat besibu jikteb rapport fuq inizjattiva propja fuq il-sujġett ta' suq digitali Ewropew. Se namlu ħafna xogħol eh, fuq dan il-sujġett għal hija responsabilità ġdida għal dan il-Komitat. Is-Sur Dan Dalton għall-ICA. Grazzi President, meħba Kommissarju. Aħna fil-grupp tagħna l-ICA eh, naqblu ħafna ma dak li smajnik tajt marra l-idejat li ressaqt imma kontu għalli wieħed jgħid l-affarijiet u ħaġoħra li wieħed iwettaqhom jiġifieri se noqogħdu b'sebgħinejn ukoll fuq dan. Jien għandi tliet punti li xtaqt inqajjem. L-ewwel net, kif nistgħu nagħmlu regolamentazzjoni aħjar li tkun iktar flessibbli biex nindunaw b'ċerti affarijiet qabel ma jkunu implementati aħna naraw nkunu imbassru dak li se jaslinna, dak li se jidħol fis-seħħ per eżempju dak ir-regolamenti ta' Vatmos illi għadin issa joħolqu ħafna problemi fil-fazi tal-implementazzjoni. Jena ħdimt ukoll fuq ir-riforma tal-PAK għasamiva ftit differenti mal-prinċipju għall-istess illi meta nastu għall-implementazzjoni f'daqqa waħda kulħadd jinduna l hemm il-problemi u mbagħad l-affarijiet ikunu diffiċli li jiġu implementati. Dawn huma problemi li nistgħu nindunaw bihom minn qabel kif nistgħu naħdmu biex nindunaw b'dawn il-problemi minn qabel. Aħna waqt aħna nixtiequ illi meta nkunu qegħdin infassu leġiżlazzjoni rridu naraw kif il-leġiżlazzjoni settejn lill europa u l-negozji Ewropej jikkompetu fuq livell eh, globali. Aħna ħerqana illi naraw li dan isir u mbagħad it-tielet punt. Ftit kontroversjali ma meta inti ġejt titkellem għal grupp tagħna tal ico ftit ġimatilu, għattilna illi il-Chief Scientific Officer kien se jibqa' emmek. Inti ekka taħt li dak il-post kien se jibqa jeżisti. Dik il-pozizjoni kienet se tibqa teżisti. Hemm xi nuqqas ta' ċarezza biex ngħidlek. Naħseb x'se jiġri issa l-Kummissjoni qiegħda tajt illi qegħdin eh, jinvestigaw u se jirrapportaw lura fis-sajf Jina nishtiq nkun naf xi proċedura se segwu u nishtiq infakkarkom illi minajr ix-xjenza mingħajr provi xjentifiċi ma jistax ikonna regolamentazzjoni aħjar jew regolamentazzjoni intelligenti. Grazzi. Ita Sharnsova. Grazzi, Viki, grazzi Vici President tal-li ġejt tilta il-lum. Jena naqbel miegħek li meta għat li regumentazzjoni aħjar xaġa li xtaqa kulħadd imma hemm bżonn illi ikonna prioritajiet. Issa aħna fil-kumitat tagħna qegħdin niddiskutu ir-rapport fuq ir-refit. U suġġeriment tagħna huwa li biex innaqsu il-pis amministrattiv fuq livell Ewropew, għandna għandu jkonna metodoloġija ċara b'miri kwantifikabli. Għaliex aħna rridu nżidu l-produttività u biex namlu hekk irridu neħu xkiel imma irridu naraw nruħ dana u koll b'mod tanċibli fil-istatistika. Hemm bżonn ukoll ta' dialogu, dialogu ma' da' kollha konċernat da' kolla involuti mal-assoċjazzjonijiet, mal-imsieħba soċjali, mal-komunità tan-negozju niżguraw li kulħadd ikun involut f'dan il-proċess. Issa, nistaqsik, inti taqbel miegħi li jekk ngħid illi biex inti twettaq il-missjoni tiegħek u li minnaw ħames snin oħra tkun tista' tajt iva jiena ksibt dak li xtaqt għandna naħsbu ftit dwar miri kwantitattivi u eh, metodoloġija dwar kif nistgħu propju inkejlu kemm tkun aħjar ir-regolamentazzjoni. Komissarju, seni għafawnekka l issa li issa tkellmu l-koordinaturi kolla, il-koordinaturi tal-ħodor eh, u tal-gruppi l-oħrajn u mattivi ħafna f'dan il-komitat. Issa il- il-koordinaturi l-oħrajn għadhom jiġu għad ferridu jattendu għall-laqa ta' dan it-tip tal-koordinaturi. Grazzi ħafna il-jajtis, Sur Timmermans. Mela, fuq il-mistoqsijiet, aħna issa bħalissa qegħdin naħdmu fuq il reset jiena jgħat personalment naħdem mal-Komissarju Viċi Presidenti kollha biex nizguraw illi il-kol naħdmu fl-imkien għal xu essenzjali illi noħorġu bi kwistjonijiet konkreti ferm bazi tal-ftit esperienza li għandi jena bil-program ta' ħidma tal-Komissjoni hemm bżonn ta' rieda politika qawwija biex niżguraw illi ikun hemm eżami e, bir-reqqa ta' dak li għandu jkun inkluż fil-programm Refit nerġa' ngħid illi jiena mhux qed naħdem minn perspettiva ideoloġika ma minn perspettiva prattika jina dejjem ikolli nifaċċa il-reputazzjoni ħażina eh, tal eh, rifiet Ma nafx minn fej intirtet din il-reputazzjoni, jekk mux il-Komissjoni ta' qabel, ma nafx, imma meta tibda titkellem dwar dan il-sujġet, nis bil- bl-esperienza politika li għandi jena jajdu dan u għal-mezz kom kif timminaw drittijiet eh, soċjali u jiddispjaċina ħafna illi dan l-eżerċizzju għandu din ir-reputazzjoni ħażina. Jiena nixtieq biss illi ikon evalwazzjoni ġusta ta' dak li qegħdin nipproponu. U mhux ġam il-bidu Eh, ikun hemm dawn is-sospetti illi titkun bil-forz ħaġa negattiva għaliex tinvolvi regolamentazzjoni aħjar. L-unika ħaġa li nitlob minn għandkom huwa li isimgħuna l-ewwel tuna ċans. Is-Sinjura Bjankowska hija immotivata ħafna biex taħdem biex toffri eh, opportunitajiet aħjar lil kumpaniji żaru medji aħna fil-Kummissjoni naqblu li l-qalba tal-kwistjoni hija propju l-qalba ta' kollox huma l-kumpaniji żar u ta' daqs medju għaliex il-kumpaniji kbar jistgħu jaħbu għar rashom mhux biss fi Brussell imma anke f'pajjiżhom ma kapaċi mhux biss issemmaw leħinhom meta nkunu qegħdin infasslu il liġijiet imma kapaċi ukoll jamlu trasposizjoni tal-leġislazzjoni la darba tkun approvata imma l-kumpaniji żgħar medji m'għandhomx dawn il-kapaċitajiet ovvjament għaliex huma żgħar. U l-maġġoranza tan nies li huma voluti fil kumpanji żgħar medji jridu jaħdmu biex ikollhom negozju li jirnexxi u li wieħed ikompli jabbihom eh, b'ħafna eh, xogħol addizzjonali iridu iridu ġalu jħallsu lil xi ħadd ieħor biex jagħmel dan ix-xogħol, jiġifieri dawn huma affarijiet li jridu nżommuhom f'moħħna, jridu naħsbu wkoll dwar il-drittijiet tal-konsumaturi u l u id-direttiva dwar il-direttiva dwar il-liġi Ewropea dwar il-beħ. Inti għat li għamilt mistoqsija u koll l-Komissarju Ansip u eh, għadek marċevejċ tweġiba imma se nizgura jessa nara jena li inti tirċivi din it-tweġiba li hija tistenna u grazzi tal-ġbit li l-attenzjoni. L-Sinjura Pot irrit nerġa' ngħidilha din mish kwestjoni li aħna rridu innaqru mid-drittijiet jew il dajfu l-protezzjoni ambientali, qed nitkellmu naħdmu biex ikun hemm regolamentazzjoni aħjar, jiġifieri li nista' tfisser illi nneħħu 28 regola nazzjonali u ndaħlu regola waħda li tkun Ewropea jew inkella illi eh, innaqdu kien regoli eżistenti għaliex dak li qegħdin nipproponu hawnhekk mhux qasam ta' ħidma li huwa kompletament ġdid. Aħna qegħdin naħdmu fuq kompetenzi tal-Unjoni Ewropea eżistenti fejn hemm eh, xirin ta' snin ta' leġiżlazzjoni li ġew aġġornati, imma forsi laqas qatt ma ġew riveduti la fuq livell nazzjonali waqas Ewropew. U għalhekk jiena nixtieq li l-Kumitat tagħkom jew il-Parlament Ewropew jimpenjaw ruhom illi mhux biss jikkonċentraw fuq il-ħolqien ta' leġislazzjoni ġdida ma li jirrevedu leġislazzjoni eżistenti għaliex hemm ħafna nistaw nigwadanjaw mill mhux biss mill-fatt li aħna nħarsu l qoddim u naraw mill fejn ġejna naraw dak li sar qabel u ħafna ċittadini fl-istati membri jieħdu gost ħafna jekk nagħmlu sforz akbar f'dan l-eżerċizzju dana nista najdu u koll mill-ftit esperienza li għandi jiena fil-program ta' ħidma tal- Eh, kummissjoni. Ħafna minn dak li se niproponi lill-Parlament huwa sempliċement il-fatt li aħna tlabna li servizzi tagħna jerġgħu jeżaminaw ħafna proposti. Ħafna m'hemmx perspettiva politika, imma eh, eh, skoprew li hemm affarijiet li qegħdin fuq il-mejda għal xejn u deċidew li jirtirawhom naħseb illi jekk aħna jirnexxielna nikkonvinċu l-istati membri jagħmlu l-istess xogħol fuq livell nazzjonali, naħseb illi joħroġ joħorġu ħafna riżultati pożittivi. L-impenn politiku fl-istati membri fuq l-ola livell. Tnajdilkom jil ġemal oħra kont Spanja u l-impenn hemmhekk huwa qoli ħafna fi Franza wkoll, fil-Ġermanja. Jiena għada sejjer il-Ġermanja konvint illi l-istess ħaġa tinsab hemmhekk anki eh, ir-Renju ukoll qiegħed fuq il-linja ta' qudiem imma mbagħad fl-istati membri nfushom dik l-isfida li trid tiġi indirizzata bejn il-livell nazzjonali u reġjonali jew federali. U hemm ħafna xogħol li jista' jsir fuq dan u il-Parlament Ewropew jista' jkun propju dak li jmexxi dan l-eżerċizzju il-qudiem għaliex l-istituzzjonijiet Ewropej kultant jieħdu atteġġament eh, eh, illi aħna noħorġu liġijiet bekk neżistu, imma kultant wieħed jista' jkollu eżistenza utli ferm anki jekk ma joħloġ leġislazzjoni ġdida. Għallek jiena napprezza ħafna il-kooperazzjoni li teżisti bejnietna u l-Parlament jekk ma kienx hemm biżejjed kuntatt mar-rapportez jiddispjaċini niskuża ruħi jiena ipprovajt illi kolli eh, ħafna kuntat mar rapporters u mal-membri ta' dan il-parlament. Imma jiena irrit nisħa illi eh, eh, jista' jkun hemm raġunijiet validi ħafna għalfejn biċċa leġislazzjoni tista' tkun irtirata. Jiena nemmen illi dan huwa qasam ġdid fejn qegħdin nilleġislaw, jekk wieħed ħares lejn kif żviluppat l-ekonomija diġitali dan jista' jkun utli wkoll għall-kumitat tagħkom kultant il-mod tradizzjonali ta' kif wieħed joħloq leġislazzjoni ma jżomx il-pass mal-iżviluppi maġla f'dak il-qasam tas-suq tagħna u kultant xi ħaġa li tiġi prezentata bħal xi ħaġa moderna u innovattiva, kultant hija attività ekonomika maħsuba biex timmina drittijiet soċjali jew inkella s-sigurtà tal-konsumaturi. Jekk xi ħaġa tibda para uh, eh, Airbnb u mbagħad tiżviluppa bħala ekonomija li eh, hija uh, maħluqa sempliċement biex toffri kultant eh, naħsbu għanna pozittivi wis dwar l-ekonomija digitali u forum ġodda tal-ekonomija li u ma ġodda eh, Iva jista jkun imma mux bil-fors ikunu ek u eh, l-gvernijiet irridu jkunu joqogħdu attenti illi ma jimminawx il-protezzjoni tal-konsumatur. Naħseb hija ħaġa raġunata li s-suq waħdini diġitali għandna nindirizzaw minn din il-perspettiva mingħajr ma nċedu għat-tentazzjoni illi nirregolaw iż-żejjed. Mela regolamentazzjoni aħjar, u regolamentazzjoni aktar flessibli u jekk fimtek sew sur Dalton dak li aħna rridu u għalli konna evalwazzjoni tal-impatt mhux biss fil-bidu minn matul il-proċedura leġislattiva biex naraw illi il-bidliet illi siru fid-diskussjonijiet mal-Parlament u l-Kunsill jiġu evalwati biex naraw l-impatt tagħhom għaliex il-koll nafu u dinja xi ħaġa li tikkonċernana l kol Li xi drabi tantu huwa diffiċli li nilħu kompromess bejn il-Kunsill u l-Parlament meta wieħed iqis l-interessi kollha li mbagħad il-fatt li jintlaħaq kompromess issir iktar importanti mill-kontenut tal-kompromess u il-punt jekk dak il-kompromess jista' jiġi implementat mingħajr problemi fl-istati membri. U jiena naħseb illi huwa importanti illi ikonna uh, evalwazzjoni tal-impatt indipendenti mit tlet istituzzjonijiet, indipendenti minn dawn it-tlet istituzzjonijiet fl-aħħar tal-proċess biex eżattament inkunu nafu se jkunu l-implikazzjoni ta' dik id-deċiżjoni meta tiġi biex tkun implementata. Imma għandkom raġun. Faċli li wieħed jgħid dawn l-affarijiet, ferm aktar diffiċli li jwettaqhom għaliex dan ikun ifisser li titkun eh, preparat li teddet jew tipperikola eh, kompromess li kun intlaħaq diffikultà kbira għaliex jekk inti lest illi eh, tixħed dubju fuq kompromess tkun lest ukoll li tirtiraħ jekk l-evalwazzjoni tal-impatt tkun negattiva ma nafx kemm se jaċċettawhom dawn l-affarijiet it-tliet istituzzjonijiet. Imma jekk aħna rridu tassew nagħmlu dak li qed eh, titlobna inti dan l-element se jkun involut faċilment wieħed jitkellem dwar dawn l-affarijiet u jaħseb fuqhom, imma mhux se jkun faċli xejn illi f'termini politiċi nimplementaw dan. Imma irridu nippruvaw. A competitive test, a, a, a competitiveness test. Test ta' kompetittività? Iva jena naħseb li din għandha tkun parti sħiħa minn evalwazzjoni tal-impatt nistgħu ntejbuha wkoll permezz tal-twaqif tal-bord tal-evalwazzjoni U il-parir li qegħdin jatuni il-bordi ta' studju indipendenti minn stati membri differenti huwa li hemm bżon nassiguraw li hemm biżejjed persuni indipendenti li jagħmlu l-evalwazzjoni li ma jistawx jiġu zvija meta jkun għedin jagħmlu l-evalwazzjoni tagħhom, jekk ikolkom nies mill-industrija, mill-organizzazzjonijiet, eċetera, huma jkunu jistgħu jagħtu element ta' kompetittività fit-test għal jiena hekk innittama nittama aħna ċertament ħaniżaminawha. Issa dwar il-minħajat eh, il-pariri xjentifiċi iva naf x'ġara e, meta jiena kont preżenti fl-ICR naf li dan beda eh, ħafna messaġġi ta' Twitter fuħet mill-istati membri, fortunatament wieħed biss mill-istati membri, iżda nixtieq nkun ċar li aħna 100% impenjati li konna pariri xjentifiċi indipendenti meta infaslu il-politika tagħna. Jina tkellimt e, fit-tul fuq dan mal-Kummissarju Mwedax li huwa verament impenjat li dan iwettqu. U persuna vizjonarja f'dan il-qasam, speċjalment dwar ir-ċerka u l-iżvilupp, u verament għandu bżon ta' parir xintifiċi indipendenti u issa jara eh, li ma tista' tkun l-aħjar forma ta' dan u dan mill-viċin mal-President Juncker li u koll huwa konxu ta' dak li kien qal li sijar metaħna il-tqajna mal-ICR. U jena naħseb li huwa impenjat bisħieħ għall-isqarja li kien għamel fl-ICR. U, u ċertament, fl-imkien mal-Kummissarju Mördas ħajoħroġ E, bċertu idejat fiċur li ġejjin. Jina tkellimt dwar ir-rifit, dwar id-dialogu ma l-azzjonisti, iva għandek raġuni, jekk ma għomx mill-bidu imma fil-proċess kollu kemmu, inkunu qegħdin nagħmlu zbal kbir. U sissa hemm ħafna esperjenza f'numru ta' stati membri li hija utli ħafna għalina. Jiena impressjonajt ruħi pereżempju bl-esperjenza bl minn non-control rat, jek minn iċsejra sejjer zbal, fil-ġermania, jina kont impressionat minn kunsil ta' negozju fil-Danimarka li verament għandhom mod eh, realistiku li jaraw il-leġislazzjoni. U ma jajdu, aħna misfidawx il-lan politiku li tixtiequ tilħu għax dik hija xi ħaġa tiddependi mill-parlamenti, mill-politika, imma aħna rridu naraw il-metodu li jintuża biex jintlaħaq lan Għalix fl-esperjenza pratika tagħna aħna nafu x'jaħdem u nafu x'ma jaħdimx. Huma qegħdin f'pożizzjoni tant b'saħħitha permezz tal-gvern ta' Danimarka li meta jagħtu il-parit tagħhom mbagħad il-gvern ta' Danimarka jista' konforma jew jispjega għalfej mhuwiex qed jikkonforma u jiena din it-tip ta' xogħol dan it-tip ta' eh, mod ta' ħidma toġobni jekk għandix qed naħsbu dwar il-miri kwantitattivi, jiena less, nista naħseb kollox. Jiena lek imur inżur il l-istati membri, ngħid jiena ħannuħu l-idea ta'kom, ħanisraq l-idea ta'kom, u dak għalek għandi bżonn namel biċċa xol aħjar għall-SMEs. Jina rritnuża dak li jaħdem, jista' jkun li permezz tal-miri eh, kwantitattivi naħdmu aħjar, jekk taħdem mela ejja nużawha. Jekk huma eh, xi ħaġa li taħdem fuq livell nazzjonali huma applikabbli fuq livell Ewropew jiena lest li kkunsidra din il-possibilità. Fi kwalunkwe mod li huwa utli għal partijiet interessati. Għaliex l-aħħar mill-aħħar jekk dan ma nagħmlux sew mill-bidu, l-aspettativi pożittivi li għandhom in-nies speċjalment fl-SMEs fl-Unjoni Ewropea għal darba ħaj jispiċċaw diżappuntati u din tkun verament ħasra għal kredibilità tagħna il kol Għalix, embarra, ma jamlux distinzjoni bejn minu l-Konsil, minu l komissjoni minu għal-Par, minu għal-Parlament, jekk jieġi kunem skreditu għal istituzzjoni wahda ta' fetwa għal kulħadd. Iġbi jew nżommu sot flimkien jew inkella b'mod separat. Imma dan ma jaffettwax l-opinjoni tan-nies u jiena nemmen li issa huwa iż-żmien sabiex verament nieħdu pass il qudiem sabiex ikonna regolamentazzjoni aħjar, grazzi. Um, so on my speaker Grazzi, mela għandi l-lista tal-kellima, għandi il-Anna Maria Carazza Bild, unbat Evan Staffordridge, eh, Nicola, Nicola Danti, Sergio eh, Gutierrez, Jens, Iva, Anlin, Lisa Jakinsari, Veriko Langen, Marlene Trassen u Kristada kif inaqdet mal-lista u kollum batijena fl-axħar. Għalek, ipprovaw titkelmux fit-tul għax jien ukoll nixtieq insaqsi mistoqsija fl-aħħar, mistoqsija qasira. Grazzi ħafna Viki jiena nixtieq ukoll najt li nilqa l-approċċ ta' simplifikazzjoni u nilqa wkoll il-pragmatiżmu li qed turi inti llum. Iżda ċerta waħda naħseb li għanna bżon nkunu nafu għalfej rridu il-simplifikazzjoni. Għalix il su għadu frammentat. Għat għandek bżon ħafna ħin biex jirnexxilek tikseb licenzja, għandek bżon licenzji differenti fi stati membri differenti, testijiet differenti, testijiet doppji, ċertifikazzjonijiet u ħafna eh, impjiegi qegħdin jintilfu u l komissjoni għamlet biċċa xogħol tajba biex tara eżattament x'nistgħu nigwadanjaw fil-GDP eh, 2-3 mija li kieku din tintuża bl-aħjar mod. Iġbi qabel ma nitlu fid dibattitu loġiku fuq ovvjament il simplifikazzjoni mhux billi noqogħdu nintroduċu id-drittijiet, ma eh, huwa verament urġenti li jirnexxilna niksbu kwalunkwe ħaġa li tista' twassal sabiex l-Unjoni Ewropea tkun aktar kompetittiva u li ma tinf xi flus lil minħalla sit-taxxa. U uża s-superjorità tiegħek mal-Istati Membri għaliex illum il-ġurnata mħafna iżjed protezzjonizmu meta ġejt maħtura ġejt eletta fl-2009 u din mhijiex aċċettabbli. Għalek l spiza eh, fuq eh, l-Ewropa hija xi ħaġa taffettwak kuljum. Konkretament jina naqbel li Iva aħna qegħdin flimkien aħna wkoll m'għandniex eh, nagħmlu kompromessi li mhumiex applikabbli u kif nara jiena. U vera nittama li din ukoll tolqtok aħna rridu nkunu faċilitaturi għaliex din ġejja minħabba il-rivoluzzjoni digitali għaliex ċertu affarijiet ikunu skadew qabel ma jkunu bdew u din hija l-sfida ta' wara rifit kif jista' verament ikollok prova fil-ġejjeni eh, proposti li huma eh, prova kontra l-ġejjeni dini importanti kif ukoll l interoperabilità, il-rikonoxximent reċiproku, il-neutralità ta', fuq l-internet u din affettu l-ekonomija digitali. Issa żewġ kwistjonijiet konkreti. Il-servizzi tal-post aħna naħsbu li dawn huma essenzjali sabiex issu waħdini jkun jista' jaħdem sew partikolarment dwar kummerċ elettroniku. U jiena qed nifhem li inti mintix ħadd proponi il-servizzi postali, il-pakkett fuq is-servizzi postali u għaliex. Aħna naħsbu li din xi ħaġa li verament għandna bżonna. Il-ħaġa l-oħra hija dwar il-pakket dwar il-servizzi tal-posta universali. Issa ħaġa l-oħra, aħna qegħdin nitrattaw il-konsumaturi, il-kwistjoni tal-ikel u ċiklu tal-life cycle. Aħna nix nkunu nafu intom x'qegħdin tagħmlu biex eh, timplementaw il-politika ta' il-politika eh, ta' nuqqasa tolleranza minnaħat tal-Komissjoni. Grazzi ħafna tal-li għaddejtu li l-kelma, qal il-Viċi President għawek. Mela, t kummenti minna ħatijaj? Jina verament kontenta li nisma dak li kelle xiet, et nħdu gost u kol nisma dwar id-dwanza downsizing tal din kwistjoni u inti fil-prezentazzjoni tijak kinti semmejt u program ta' ħidma għal din is-sena tal-kummissjoni u il-pjanijiet sabiex tissottometti verżjoni riformulata dwar id-direttiva tal-beħ, u jina nittama li din l regolamentazzjoni, regolamentazzjoni ħjar li jett nsemmu l-lum għawek, ħatwassal għal livelli ola e, ta' ħarsin tal-konsumaturi u fl-istess ħin qed nittama li nkunu nistgħu inwaslu aktar ċertezza lin-negozji li se jkunu qegħdin joperaw fis-suq waħdin id-diġitali fl-Ewropa. Issa mistoqsija tiegħi hija xi ħaġa oħra hija dwar l-implementazzjoni u l-infurzar tal-leġislazzjoni Ewropea fl-Unjoni Ewropea jina naħseb li din hija xi ħaġa importanti immens, jina naħseb li hija fuq ir-regolamentazzjoni aħjar għaliex dan ifisser li aħna nifissaw ċertu standards u liġijiet li mbagħad iżjed tard jistgħu jiġu infurzati u għalhekk jiena xtaqt inkun naf x'inhuwa r-rwol tal-Kummissjoni f'dan il-qasam u l-Parlament Ewropew kif jista' jgħin. Arno Stefan. Grazzi ħafna, Signora President, grazzi Sur Viċi President, tal-kuraċ. Palma tistaw taraw, għandek ħafna appoċ, partikolarment fil-Kumitat tal-Inko. Jena nixtieq insaqsi żewġ mistoqsijiet speċifiċi li għandhom xieqsmu l-punti tiegħek li jena njuġbuna ħafna l-ewwel nett l-użu ta' entità xertifika indipendenti u l-esper fil-esper tagħhom kif ukoll l-implementazzjoni tal-leġislazzjoni kurrenti Mela fuq l-ewwel punt il-mistoqsija tiegħi hija jekk għandkomx l-intenzjoni li tagħmlu xi tibdiliet leġislattivi għaliex ċertu stati membri jużaw b'mod ta' suċċess eh, entità ta' konsultazzjoni indipendenti biex jimminamizzaw il-piżijiet regolatorji. Għalhekk, forsi ta' min li namlu xi ħaġa simili anka fuq livell Ewropew. Għalhekk jiena nixtieq nisma' x'għandek xi tgħid fuq dan U tini ħaġa, fil-fatti għam mistoqsija simil ħafna l-dak li għalet il-kellima ta' qabli, għalli xaħna għanna ħafna spejjeż amministrativi għalli ma nimplementawx il-leġislazzjoni kurrenti. Għalek jina nixin kunna fjek għandix l-intenzjoni li tagħmel xi supervizjoni jew tieħu passi aktar konkreti propju f'dan il-qasam. Grazzi. Nikola Danti. Eh, Nikola Dante. Grazie ħafna, Signora President u il-Sur Viċi President tal-Kummissjoni. Donet nawguralek għaliex inti jtam il-bicċa xogħol verament kbira, l-gvernijiet kollha jaslu jridu jissimplifikaw madwar id-dinja, jaslu jridu jibatu dan il-messaġġ. Issa, aħna qegħdinaw id-dina d-dispozizjoni ta'kom tijak sabiex nikontribuixxu nejnu ta' din dan e, id-dmir tijak. L-għonet, aħseb li jemżon li nizaminaw leġizazzjoni eżistenti. Mela, Qabel ma niblukkaw il-leġizlazzjoni ġa nħarġu mill-Parlament riċenti u għadna referenza għal tnejn mod partikolari il-sigurtà tal-konsumaturi fejn hemm il-regola dwar il mejdin fejn fejsiru u t-tini ħaġa dwar l-appalti. nix Jina naħseb qabel kollox hemm bżonn li naħdmu fuq il-leġiżlazzjoni tal-passat. Għaliex il-leġiżlazzjoni li għadha kif ġiet applikata m'hemmx burokrazija wi. Fama ħafna drabi fil-leġiżlazzjoni tal-passat e, isom li ġew stabiliti hemm ħafna apparati burokratiċi Eh, li ma jpermettux li kunem bidla u rivoluzzjoni. U għacħar li tasal istituzzjoni tibda eh, toħlo eh, regoli ġodda, tibda bitlieta jispiċaw miljun u dan joħlo apparati kbar ħafna minn perspettiva burokratika, ħafna drabi huma stess li ma jipermettux li sir il-bidla u ma jipermettux li nkunu nistaw innaqru minn dawn ir-regoli. Għalek jena nishtiq E, li nistidrek. Qabel ma nifu fuq xi reġizazzjoni partikolari li l-ewwel nett u din ħatkun ħaġa tal-kummissarji l-oħra li jinsibu kompromess fuq leġizlazzjoni importanti li jagħtu opportunità ta' xogħol, opportunità ta' tkabbir ekonomiku u impigi li l-ċertu intrapriżi imma li jaffettwaw kol leġizlazzjonijiet tal-passat li forsi qed jagħmlu ħsara u li forsi għandhom xi funzjonarju inkella persuni burokratiċi li qegħdin jindahlu u li ma jridux ibidluhom. Grazzi. We'll take those four and then we'll do four. Mela, għaniħu dawn, nihdu dawn l-erba mistoqsijiet l-ewel, un bat namlu erba, un bat erba ħra. Risposti, mill-komissarju. Grazie ħafna. Numru minnkom għamlu kummenti fuq il-fat li s-suq huwa frammentat dwar l-implementazzjoni u l-infurzar u jiena naħseb li għandkom raġun 100%. Jiena naħseb li waħda mill-konsekwenzi mhux mixtieqa tal-krizi f'dawn l-aħħar ħames snin u tal-bżonn li inwiġbu pratikament eh, fuq bażi ta' kuljum għal emerġenzi kienet li eh, ħallejna naqra eh, jaqalura is-suq intern partikolarment ir-responsabilta sabiex nkunu nistgħu ninfurzaw ir-regoli tas-suq intern sa fej ippermettunna l-kompetenzi tagħna. Din il-Kummissjoni ħażit l-isforzi tagħha sabiex tassigura li l-istati membri jimplementaw dak li huwa maqbul fuq livell Ewropew u li nużaw l-istrumenti li jinsabu għad dispożizzjoni tal-Kummissjoni sabiex l-Istati membri ikun responsabli għal dik l-implementazzjoni. Jena naħseb li hemm bżonn verament li inżidu l-isforzi tagħna. L-ewwel netta li xina nemmen li ħaġa tajba li jekk inti taqbel fuq xi ħaġa u tapod tagħmilha liġi, trid tapplika Eh, dan huwa prinċipju ta' gvernanza deċenti. Imma it-tieni punt huwa li jiena nemmen li jekk ikollok suq intern jaħdem aħjar din hija xi ħaġa essenzjali biex toħloq aktar impjiegi u toħloq aktar skabbir fl-Unjoni Ewropea. Tielet neta għaliex jiena nemmen li jekk aħna nibdew naqgħu lura fuq dan, wis nibża li numru ta' stati membri il-protezzjonizmu jista' jsir parti mir-risposta mis-soluzzjoni u mhux parti mill-problema għalhekk għal dawn ir-raġunijiet kollha jiena nemmen il-Kummissjoni għandha iżid l-isforzi tagħha f'dan il-qasam u jiena nista' nassigurakom li l-Kummissarju Vestager huwa verament involut f'dan u għandu opinjonijiet saħħithom għandha opinjonijiet saħħithom u jiena nappoġġa sabiex nassiguraw li aħna nagħmlu dan kollu. U dan mhux dejjem ħajkollu reazzjoni eh, taħbiberija minn l-istati membri kollha, ma dinja parti mir responsabiltajiet tal-istati membri u aħna ċertament ħanieħdu dik ir-responsabilità u b'serjetà kbira. U jekk aħna rridu noħolqu il-suq diġitali waħdini, jina nemmen li jemmijiet ta' eluf ta' impjiegi potenzjali, partikolarment kizbit kbar li jistaw jisiru, għall-investituri Ewropej kif ukoll għan-negozji Ewropej. Hemm bżonn li nassiguraw li nimxu l-qudiem sabiex noħolqu dan is-suq waħdin id-diġitali fis-snin li ġejjin. Imma din mhix ħassir bla problemi dan huwa qasam ġdid. Is-swieq kompletament frammentati fil-qasam diġitali li se nagħtikom ħafna eżempji eh, ta' dan li qed ngħid. Però biex xi ħaġa online minn stat membru li ieħor u għara kem tista jkollok problemi meta tixtieq li dawn il-prodotti jitwaslu f'pajjiżek. Ħana tikkom eżempju ieħor forsi uħut minnkom tafu li jiena ħobna nara l-futbol, imma jiena inħallas ħafna flus l-fornitur fl-Olanda sabiex nkun nista' nara ħafna lobbiet eh, fl-Olanda ma kif naqsa l-frontiera u nidħol il-Belġu. Daqshekk ma nistax nkompli nara il-lobbiet għaliex is-swieq ġew magħluqa kompletament u din mhijiex aċċettabbli jekk inti verament tixtieq li jkollok il-benefiċċji tas-suq digitali waħdini mhux qed ngħidan biss tal-interess personali. Issa fuq is-servizzi postali eh, il-neutralità eh, tal-internet, IVA kooperazzjoni mill-viċin mal-Parlament għanna bżon inħarsu lejn tielet pakket ta' telekomunikazzjonijiet. Iva huwa importanti li dan il-pakket eh, jiġi konsidrat u il-Kummissarju Oettinger verament impenjata għal dan xik ma jkollok kondizjonijiet indaqs fit-telekom, kif tista' tgħaddi għas-suq waħdin digitali għax ħaġa impossibbli. U dawn huma kollha affarijiet li huma konnessi bejniethom jekk skużaw il-logħba fuq il-kelma. Fuq s servizzi postali għadna qed neżaminawha, għadna ma ddeċidejniex, e, hija xi ħaġa li qed tiġi eżaminata mis-servizzi tal-Kummissjoni dan ħin. U dwar l-ikel sostenibli, per eżempju, Iva konxu minn din il-kwistjoni naf li emmin għamel ċertu ċertu pozizjoni sabiex il-bdiwa ikollom fejn tajjeb hemm bżonn li nagħmlu l-istrumentiva ma mbagħad irridu naraw jekk l-istrument jaħdimx. E, ta' jekk jaħdem tajjeb, jekk le nistgħu naħorġu b'ċertu proposti. Iżda tkun esperjenza tant sabiħa jekk jirnexxielna e, niksbu riżultati mingħajr ma jkollna noħorġu ċertu proposti. Tkun ħaġa tajba jekk il-partit interessati kun jistgħu jaslu għal fejn bejnietom. Tkun għandna bżonn aktar minn dan. Tolleranza zero fuq id-direttiva ta' servizzi ma fimx dan il-punt. Iġviri, tini ċans, u niġi lura fuq dan il-punt iżjed tard għax minn ċert li fim sew. Jina tkellim dwar l-implementazzjoni u l-infurzar u l-impen qawwi tal-Kummissjoni propju għal dan. Jina nemmen bisħieħ li il-pariri tkun indipendenti mhux biss xjentifiku imma anka mill-komunità tan-negozji. Meta jina nfassar eh, leġizazzjoni, jina nixtieq li noħolqu eh, kondizjoniet aktar miftuħa, jkonna aktar esperjenza indipendenti. U dan huwa wieħed mill-elementi li xtieq nintroduċi meta aħna ndiskutu flimkien mal-Parlament u l-Kunsill eh, leġislazzjoni aħjar u jiena nittama li dinja xi ħaġa nkun qegħdin nagħmlu dal-waqt sabiex ikonna ftehim ieħor istituzzjonali u ħajkonna neżaminaw dan kollu speċjalment il-kwistjoni diffiċli tal-atti ta' implementazzjoni. U dan għaliex il-Kunsill u l-Parlament għandhom opinjoni differenti fuq kif għanna nittrattaw din il-kwistjoni. Il-Kummissjoni ħat prova issib soluzzjoni li hija aċċettabbli għal żewġ naħat. Mela, l-opinjoni xjentifika indipendenti tkellim dwarha, dan talabni dwar ċertu irtirar li l-Komissjoni taħseb fija bħalma edna. Intom il-kol tafu xinu ma l-pjanijiet, rajtu għom il-pjanijiet, aħna nkunu għedin niprezentaw għomkom mod formali bħala deċizjoni mill-Komissjoni dal-waqt, un-bat jista jkonna diskussjoni fuq dawn il-proposti dakin grazzi. Grazie ħafna sa Sergio, grazie ħafna Sinjura President u grazie ħafna Viċi President tal-Ija ta' Umana illum wara nofsinar. Jina naqbel ħafna mal-prinċipju li għanna bżon ta' regolamentazzjoni aħjar. Dan huwa l-obbligu ta' kwalunkwe istituzzjoni ġviri li tirregola aħjar u e, tirregola tajjeb. Iżda l-kunċett huwa naqra wiesa u hemm bżonn naraw kif jitwetta fil-verità li nirregolaw aħjar Iva, dak li għamilna e, huwa li eliminajna numru ta' leġizlazzjoni ta' raġuni jew oħra jew għaliex kienu obsoleti jew ma kienx ftehim politiku, imma li tirregola aħjar ma tista' ma jistax ikun li nħallu l-affarijiet għall-interpretazzjoni jew inkella inneħħu xi protezzjoni jew inkella inneħħu leġizlazzjoni li toffri sigurtà lill konsumaturi l-intrapriżi eċetera. Imma bżonn nikkonkretizzaw Eh, li tirregola aħjar ma jistax ifisser li tissimplifika binqas ħarsin, palma kumentaw fuq il-drittijiet tal-bniedem jinkella drittijiet ta' konsumaturi jinkella tal-ambjent. Din xi ħaġa ġa kien hemm fuq. Aw jekk minn xi naħa jew oħra f'xi qafas eh, dan ifisser eh, li tirregola aħjar fis-suq digitali waħdini huwa li tagħmel kollox bl-istess li ma jkunx hemm differenzi. Jiġifieri li l-atturi kollha involuti politiċi, soċjali, konsumaturi, intraprizi ikollhom kundizzjonijiet indaqs. Mod konkret ma nafx jekk inti ndunajx li x'inhi rabta ma' semestru Ewropew. Li huwa l-unika instrument li għandna biex inkunu nistgħu nagħmlu kollox l-istess u nagħmlu l-politiki aktar effiċenti u l-impoġġuhom fl-ambitu nazzjonali din is-sena ma kienx hemm rabta speċifika fuq is-suq waħdin u dan huwa tħassib ta' dan il-kumitat. Ma taħsibx li huwa kontradizzjoni fil-kumitat fil-kummissjoni stess li tipprova tirregola aħjar u mbagħad tieħu passi lura fil-mekkanizmi li aħna diġà għanna biex inkunu nistgħu nirregolaw aħjar biex intejbu ċertu politika, per eżempju bħal eh, fil-qasam ta' semestru Ewropew eh, għal dak li huwa wassu intern xaħseb. Yes. Nils. Thank you, Chair. And, uh... Jens, grazie ħafna, Signor President, jina mill-grupp tal-SND, jina Shadow Rapporteur Arifit. Inti diġa semmejt ħafna mill-mistoqsijiet, diġa semmew ħafna mill-mistoqsijiet tiegħi. Iżda rrid ngħid u Edlin diġa qalet li aħna għandna xi linji homor meta niġu għal dan ir-rapport. U hija kwistjoni ta' li l-liġi għad drittijiet soċjali, drittijiet konsumaturi, il-ħarsien ambientali. Dawn hemm bżonn inħarsuhom. U suppost, kulħadd għandu jkun parti minna. Għalfejn nenfasizzaw dan il-punt, nenfasizzaw dan il-punt għaliex aħna nafu li hemm setat qawwija li qegħdin jippruvaw jieħdu din l-opportunità sabiex l-affarijiet poġuħom situazzjoni għar. Għalek din nefasizzaw, jina għandi għandi mistoqsija konkreta ħafna għalix aħna dejjem nitolbu li kompozizjoni ta' bord ta' evalwazzjoni tal-impatt ġdida tirrifletti b'mod indaqs il-rilevanza ta' kwistjonijiet soċjali, ambientali, ekonomiċi. Għalek, x'rol ħajkollu il-professur Stoiber fil-proċess tal-aħjar regolamentazzjoni aħjar fil-rol tiegħu ta' persuna il-pariri speċjali? Iġviri, dan il-board għandek rappresentanza tal-partijiet interessati kollha għalhekk tista' tinkludi anka drittijiet tal-konsumaturi drittijiet soċjali. Grazie. Thank you, Anli. Grazzi ħafna. Għanni bossa jkeġbok. Grazzi ħafna. Sur viġi prezident għalli ġejta għonek f'dan il komitat Jiena u l-rapporter għal eh, rapport ta' Eh, għal regolament aħjar, eh, rapport bikri u nittama li nistan noqt bil-qeda u eh, nitkellem f'ra dan miegħek. Għandi żewġ mistoqsijiet ehm, għalik ma tantx fadlilna ħin f'dan il-kumitat qed naħdmu fuq fuq il-direttiva tal-vjaġġi Il-vjaġġi organizzati għanna l-emmin jimur fuq il-website, kollam meta jislu fil-website, kollam pop-up li għajdilom taċċetta dan il-cookie. U jkollkom ħafna cookies, mela l-mistoqsija tiegħi hija aħna qed inres u lejn il-nes u lejn il-digital apposta digital by design. Il-Kummissjoni kif se kif se, se tagħmel dawn il-loqsma differenti jaħdmu flimkien biex jgħinu lill-konsumaturi. It-tieni mistoqsija tiegħi. Inti qed li l-problema mhix daqstant in-nuqqas tal-leġislazzjoni, iżda l-leġislazzjoni mhix qed tidħol fis-seħħ kif suppost. Hemm xi pajjiżi li eh, mhux tajbin f'dan mela peress li l-implementazzjoni tanti hija importanti x-proposti prattiċi għandek f'dan il-kontest biex tiżgura li l-Kummissjoni tista' timmonitorja l-implementazzjoni aħjar. Grazzi. Li jaġbok. Grazzi. Dibattitu interessanti dan. il-għalix hemm daqshekk tħassib fil-rigward ta' din leġislazzjoni. U il-għalix daqseg diffiċ diffiċli biex din leġislazzjoni tgħaddi. In ġenerali aħna mħasbin dwar il-livell ta' ħarsien li jenata. U dana kważi kważi sar simbolu ta' leġislazzjoni ħażina. nitkellem tal l-użu ta' ħafna kimiċi differenti. Naħseb li għanna bżon ta' leġislazzjoni tajba dwar dan. Għanna nasbu iżdiet fil-font u jkonna leġislazzjoni soda fuq osma bħal dan. Issa fil-kwad ta' riċerka fil-fema tiegħi din leġislazzjoni fija nifissa mis se tipprovdi s-sigurezza. Iżda meta l-Istati membri idaħluha fis-seħħ u idaħluha f'taħt il-liġi nazzjonali tagħhom ma jagħmlux sew. U għalhekk tispiċċa situazzjoni diffiċli li tifhimha fuq il-livell nazzjonali. Fil-Finlandja pereżempju, pajjiżi ħafna persuni huma tal-fema. Illi jaqra u dawna jaqraw dwar il-ħuta li u jistruha iżda jieħdu biss l-isem ma huwa bil-Latin u mbagħad eh, ma jafmux x'inhu għal-punt dwar il-leġislazzjoni jekk din l-istrazzjoni tkun imlija bismijiet bil-Latin. Per eżempju, Renju Unit ġili jiġi prezentat bħala model fl-implementazzjoni tal-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Għandhom din il-problema bid-ġifija fil-leġislazzjoni f'każijiet bħal dawn Mela, se neħu l-axar tliet kelima dan il-konglan, un bat Kristus Xadulosa, un bat ma' Chris. Inti għandek mistoqsija kol, jek joġbok? Iva, grazzi. Grazzi ħafna. Sur Vice President? Mela, leġlazzjoni aħjar, ħaġa tajba din, ovvjament nil-qawa, iżda fil-fema tiegħi għandna nsommu xi affarijiet li u raw il-valur tagħhom. Xtaqt niġbet l-attenzjoni għal direttiva ġdida illi għanda tiġi testjata imżon li tiġi testjata eh, biex naraw jekk hix tajba jew le. Għanna liġi fuq ir-rappreżentanti tal-kummerċ. Eh, kull min għandu interess joġbu l-oġbitu l-leġislazzjoni. U ġiet appoġġata minn oħrajn u bekkina najt ma nix nirtirawa kif ħafna stati membri qed jgħidu għax ija utli ħafna ċittadini tagħna u ilhom jistennawa fil-fatt il-biċċa leġislazzjoni. Il-kelim li messi jaxbok. Grazie ħafna. President, skużani tal-li wasal tard u bekk ma smajċ l-introduzzjoni, Mr. Timmermans. Jiena tlab biex nitkellem għax smajt il-proposta tal-Maiden frikwa tal-sigurta tal-prodotti u jiena reporter dwar dak l-ewwel net sur Timmermans jiena moħi miftuħ fil-gwad tal irġirar ta' proposti ġenerali naħseb li għanna nkunu moħna miftuħin għax eh, ranza u ma nistax nidiċedu dwar ix namlu, Ekk għanna namlu biex ikonna l-Unjoni li taħdem aħjar, iżda importanti wkoll li illi ikonna round ieħor biex niddiskutu għal darbohra għal proposta dwar il-sigurtà tal-prodotti fil-gwad tal maiden ġofieħ eh, Aħna mill-Parlament aħna edna li l-esti ninnegozjaw mal-Kunsill, la darba l-Kunsill ikunu resqu l-proposta tagħhom. Aħna maħniex qed ngħidu hawnhekk fil-Parlament illi għanna bżon ta' proposta preċiża frigwat tal-Maiden kif aħna għedna l-lum, najdu biss li aħna l-essi ninnegozjaw fuqa. U nittamaw li konna din l-opportunità li ninnegozjaw fuqa qabel ma tiġi tirata, għax jekk tirtira biex neġa nikbuha indumu xi tliet erba' snin qabel ma jkollna proposta ġdida u bekk ikonna problemi bil-sorveljanza fuq is-su, fis-sigurtà, eċetera, eċetera. U bekk xtaqt ngħid biss jekk jogħġbok eġa' konsidra dil-ħaġa Jien għandi suġġeriment ieħor għad nitkellem, forsi eh, forsi tikkonsidraw li terġa tikteb il-reġistrazzjoni tal-karozzi tal-vetturi. Iva, għax dan ikollu impatt enormi fuq is-sistemi tat-taxxa tagħna. Jiena naf li dan mhuwiex il-każ fuq pajis, iżda dan huwa l-każ pajjiżi, huwa possibbli illi niksbu l-għan tal-proposta fejn natu ċittadini aċċess iżjed faċli u ta' malajr għal reġistrazzjoni mill-ġdid tal-karozza mingħajr ma, ma tikkomprometti s-sistema ta' taxxa. Jekk jogħġbok, konsidrati nukoll jekk jogħġbok. Mela, għandi tliet mistoqsijiet osra mux daqstant osra, iżda nittama li tweġibit ikunu osra, l ewwel net. Aħna nirċivu ħafna mistoqsijiet dwar l-implementazzjoni, iżda anki frigwa ta' ksur. U smajt, smajt nitkelmu dwar iż-żieda fil-protezzjonizmu u inti referejt għalija. Għalija. Jina ħasajt li membri tal-dan il-komitat jixtiequ kollom rwol ikbar fil-monitoraġġ tal-implementazzjoni, mhux jistennew għal 3 snin jew 4 snin wara, issa jimmonitorjaw l-implementazzjoni u illi jkunu jissemmaw it-ħassib fejn jista' jkun hemm fejn naħsbu li jista' jkun hemm ksur jew fejn suq waħdin mhux qed jaħdem sew. Inti lest bħala prova tibat xi persuna ehm, għolja mill-Kummissjoni biex jimplementa l-implementazzjoni xi sessjoni ta' nofsija biex jieħu l-mistoqsijiet tagħna biex biex jaġġi ta' persuna ta' fin-nofs biex ikun hemm mistoqsijiet fuq sma eh, pubbliku eh, pubblika u nibdew id-dialogu. Eh, niprofaw naraw kif jista' jaħdem dan, għandu jkun flessibbli. Anki il-mistoqsija l-kommenti li għana fil-inbox istana li jiġu riferiti għal xaħat fil-komissjoni, xaħat oli. It-tieni mistoqsija. Għanna niftakru dak li huwa pożittiv is-suq waħdin qed jgħin fit-tnaqqis għall-birokrazija biex ikun aħjar għal konsumaturi u għal kummerċi biex jinegozjaw fit 28 suq. Umbat namlu ħagġa bħal own goal u fil-fatt tana jider fil-gazzetti nazjonali tana u kullħat kien saqsala li xe tamlu għek. Jina niftakar fuq il-żejt ta' zebbuġa per eżempju. U anki l-att delegati jew l-implementazzjoni għanna proċess li huwa perfett. Meta tħares lejn dawn l-atti ta' delegati jew ta' implementazzjoni lesti biex tħarsu dwar xiġri f'pajjiżi oħra hemm min ikollu il-kummenti tal- illi joħroġ fil-pubbliku għal diskussjoni pubblika qabel ma tasal kull proposta ikun hemm diskussjoni pubblika qabel ma tasal għal leġislaturi. U naħseb dan jista' jgħin. Jista' jgħin biex nevitaw dawn il- eh, dawn goals. U t-tillet mistoqsija fil-gwad tal-suq waħdin digitali iżjed niftakar dwar, nitalem dwar il- dan is-suq iżjed nitkellem mal-kumpanija iżjed nistakar dwar dak li dak li sar mill-ġenituri tiegħi rigward tal-ftuħ tas-suq diġitali. Għadna namlu iżjed minn ġenerazzjoni. Il-konsumaturi għandhom jipparteċipaw hawnhekk sfortunatament tibdil fil-VAT um, um, laqat il-kumpaniji żgħar. Meta aħna konna tipprovaw ngħidu għom dawn il-kumpaniji il żgħar dawn kummerċi żgħar nistgħu ngħinuhom um, intlaqtu minn mill-birokrazija, din il-birokrazija. Ma rridux li li dina tintuża biex nevitaw il-taxxa. Mhux suppost il-kumpaniji żgħar intlaqtu minn din. Tista' tressaq dan qudiem il-Kummissjoni wkoll kolli kħeġbok. Issa għandek 6 minuti. Illa. Eh, niprofa nħaffef dit. Mela, ma naħsibx li jina tkellimt bizzejiet għal mistoqsijiet tal-onorevoli Dante u bekk wassalt e, uħloqt ħafna nuqqas taftajim illi e, e, Sur Charles de Mose tkellim dwarhom. Mela, ħan kun ċar fil ta' sigurezza tal-prodotti biex nifmu ċar. Naf li dan għadha mill-ewwel qari fil-Parlament, naf li tista' tkompli taħdem fuq dan flimkien mal-Kunsill, biex tikseb mandat biex tibda trialogu u naf ukoll li il kwissjoni tal-Mejdin mandiċ maġġoranza eh, maġġoranza qawwija dan ħawla qas oħra għandi ngħid li nixtieq ngħid li l-Kummissjoni qiegħda d-dispożizzjoni tagħkom biex insibu soluzzjoni prattika. Mela, mhux biex nkun minister nkun ideoloġiku dwar dan, nafu biex nilleġislaw fuq il-livell Ewropew fuq il-sigurezza tal-prodotti hija ħaġa li għana nagħmluha iżda nix nagħmlu hekk biex eh, mot li nitfgħu pis fuq il-kumpaniji. Dik hija l-pożizzjoni tal-Kummissjoni. Iva, għandna differenzi fl-interpretazzjoni bejn l-Istati membri, kull fejn in-mur, l-intraprizi saru medji jatuna jatuni eżempji, ħafna eżempji dwar dan, jina tkellim dwar rappresentanti tal-kummerċ tal-iskart fi Franza u ma eh, għandhom dover taħt il-leġislazzjoni Ewropea. Sa Franza xi affarijiet ma dik il-leġislazzjoni. Per eżempju, ma tistax tħallas eh, flus muniti fil-, fil, fil, fil, fil fil-kummerċ tal-scrap fi Franza xi jagħmel sens iżda tista' tagħmelek fil-Belġu, Germania u l-Olanda u dan xi fisser f'dan il-kummerċ. Kull min jaf xi ħaġa dwar dan il-kummerċ jafu li hemm ħafna flus eh, f'kontanti li qed qed eh, jaddu fil-dajna, qed iduru hawnhekk u di mhix ħaġa tas-suq waħdini fejn għandek regoli iżjed stretti f'pajjiż minn f'pajjiżi oħra. Nifhem il-loġika wara dak ir-regoli, iżda dan jkollu effett jekk ma timplementax ir-regoli bl-istess mod. Meta verament ikun su ikollok su waħdini. Eżempju wieħed biex nenfasizzaw dak il-punt il-punt tiegħek li għandna nkunu iżjed konxi dwar dan. U dan għandu xaqsam mal-kimiċi u koll li semmejtu Aħna u koll naħdmu għawnek fil-Komissjoni fil-Parlament u anki f'postijiet oħra fil- silos għandek l-istess eh, kimika, prodotti differenti, regoli differenti, għax għandek kommissjonari jew servizzi jew komitati fil-parlament li qed jaħdmu fuq l-istess regoli. Dan huwa eżempju sod, per eżempju eh, il-kosmetika. il kosmetika l-istess kimika li tintuża fil-kosmetika kif illi kif ukoll fil-sapun. Iżda għandek livell ola fil-sapun milli fil-kosmetika li fejt mis il-ġilda iżda għandek kategorija differenti hawnhekk. Memx memx viżjoni orizzontali hawnhekk. Għandna nasmu mod aħjar hawnhekk ma naħsebx li jekk natu il-ħut l-ismijiet bil-Finlandiż jajn, iżda nifhem nifhem l ispirazzjoni um, tiegħek iżda li l-persuni li qed jaqraw dawn l-ismijiet ma jkunux iridu jaħsmu dan il-ħut jew jixtruh jew jinegozzjaħ bih. Din il-kwistjoni ċilli semmet. Dana Jiena naħseb li s-suq tant huwa importanti illi għanna nkunu attivi f'kull pass fuq dan il-punt. Nishti naħtem fuq mod komprensif biex nizgura li konna iżjed valur misjut u mux nħarsu bislejn il-rapporti regolari Iżda nisma' bir-reqqa l-suġġerimenti tiegħek u se ndaħlu dan fil-riflessjoni dwar kif nisan ntejbu dan, ħat nota tal-kommenti tagħkom u nerġa' lura għandkom bil ehm, Issa fil għat ta' Dr. Sojba, ma konx għaf li hu kien professur ukoll dejjem insejħu jaħlu eh, doktor u kuntent b'dan il-President u jiena naħsbu li huwa assi ta' valur kbira lina u attiv ħafna, ċempilli ħafna u informat ħafna, jajna ħafna, jajt li xem ħażin. Joġobni dan issa jekk irridu li rapport jajn, irridu nizguraw li rapport ikun bil dwaru mill kun minn ikollu interess. Jiena diġa ettu dan jħasra li l-grupp ta' stojba ma setax jiproduċi rapport li ġi appoġġat mill-membri kollha ta' grupp ta' stojba. Naħseb li tlifna opportunità hawnhekk ma rridx nagħti tort lil xi ħadd hawnhekk jina ma konċ parti minn dak, ma konċ qed naħdemaw dak iż-żminijiet, iżda kien ikun iżjed b'saħħtu. Jiena nixtieq niżgura li ninvolvi l kulħadd il-trade unions, l-organizzazzjonijiet kollha jiena wet li l-ħodor ukoll li se nħarsu lejn regolamenti aħjar biex ma konniex xaqliba kontra tal-leġlazzjoni kontra eh, antisoċjali jew kontra l-ambjent. Inkella jkollna eh, situazzjoni orribli. Issa fil-gwatt tas-suq wahdini u l bżonni li nisimplifikaw. Għandek raġun, 100% għanna nistudjaw dan. Semmejt kwistjoni li ili naħseb eh, dwara il-Viġi President Bolt, se nħares lej, se jħares lejn dan fil, bil-reqqa. U, eh, u eh, biex naplikaw il-sens komun u naraw kif nużaw l-internet. Dawn il-pop-ups li huma parti mill-legislazzjoni Ewropea. Inti għat rajt xqal jew kulħadd jiklikja iva eh, dritt fuqhom. Um irridu nevalwaw, xifti ta' sens komun, jekk aħna regola, jekk ta' kollu regolajna kien hemm bżonn tiegħu, ħan applikaw sens komun hawnhekk. Ma naħseb dan ikun utli u jgħin, speċjalment fis su eh, uniku eh, digitali. Issa ma nix nkunu innoċenti wis eh, li huwa digitali ma jfissix li huwa aħjar Naħseb li dik hija l-pożizzjoni bikrija tiegħi iżda il-Kummissjoni trid tistudja dan il-punt. Issa frigwat tal-implementazzjoni, il-Kummissjoni għandha għodot għawin ħafna biex tiżgura li l-istati membri implementaw leġislazzjoni iżda għanna nużawhom hija kwistjoni ta' rida u seta' politika. M'għandniex bżonn għodot oħra għandna eh, għanna bżon il-kuraċ li nużawhom. Min se, se ngħid xi ħaġa oħra. Jiena għanna bżon il-kuraċ biex biex nużawhom. Jiena għandi ngħidilkom illi fuq il-mistoqsijiet sodi ta'kom jina mandiċ tweġiba soda, issa jina sen, sen l-Komissjoni il komissari responsabli u nerġa lura bil-tweġibiet tagħhom għax palissa m'għandix l-informazzjoni hawnhekk. Il-Komissjoni edha l-esta u koll biex kolla kontatti um, ehm, regolari f'rigward tal-implementazzjoni mal-komitat taħkom. jina najt Iva, minix ta' najdlek kif sa' namluwa, iżda hija idea vera tajba li konna kontatti regolari, naħseb li dan ikun pass enormi jekk il-Parlament Ewropew jieħu interess istituzzjonali fl-implementazzjoni. Nasab li dika tkun idea tajba ħafna. Atti delegati u jew ta' implementazzjoni dawka se jkun parti minn negozjati tagħna dwar il-ftehim istituzzjonali dwar il kif nistgħu niksbu um, ehm, liġiet mod aħjar. Ma rridx nitkellem fuq dan nixtieq nħares lejn l-esperjenza ta' pajjiżi terzi dejjem se jkollna diffikultajiet dwar dawn il-kwistjonijiet eh, tekniċi li ma tistax tirregolhom fil-leġislazzjoni primarja. Bħala membru tal-Konvenzjoni Ewropea, aħna ħsibna li dina tkun it-tweġiba l-komitoloġija il-problema il tal-komitoloġija li l-Unjoni Ewropea kellha iżda fil-leġislazzjoni hemm biss ftit eh, eh, ambigwità kostruttiva li jisa kollok dina hija wisq. U bekk se jkonna nistudjaw dan il-punt fil-gwad ta' kwistjoni tal-vat. Ħafna persuni semmew, il-Kummissjoni qed tistudja m'għandix risposta llum, iżda din hija ħaġa li din hija ħaġa Wata minn dawk l-affarijiet li ngħid li kieku għamilna evalwazzjoni tal-impatt fl-aħħar tal-proċedura leġislativa ta dina eh, konna narfu li kella l-konsekwenzi mux intizi għall-intraprizi zar u meditana. Nasab li bekk uċibt il-mod mistoqsijiet tijak. Grazie ħafna. Naħseb li bekk kellek ħafna definizjonijiet prosit tassew. And good luck with the... lek għal laqat li għad baqalek mal-komitati tal-Parlament u eh, bizjarat li beħsibek tagħmel fil-Istati membri kollha.